Right, good morning everybody. I think we have got... Għadwa tajba l-kulħat. Nasab li għanna kull grupp politiku rappresentat l-lum għonek. Eliza għedha għonek. U għalek. Nistaw nibdew għasana f'punt numru 8 tal-agenda, li għaskombju ta' opinjoni ma' Tomaso Padowaski Oppa, il-president tal-trustees għal-IFRS Foundation. Il-fondazzjoni tal-Kumitat tal-Istandards tal-Kontabilità Internazzjonali. Huwa ħajjuhu post ċermen ta' trustees li ġim mħabbar fit-18 ta' Lulju 2010. Jina żgur ħafna minnkom jafu li Tommaso kien membru tal-Banek Ċentrali tal-Eżekuttiv, Bord Eżekuttiv tal-Banek Ċentrali Ewropew mill-1998 sal-2005 u mill-1997 sal-1998 huwa kien president u kellu pożizzjoni interessanti oħrajn l-kol tafu x'numa. Għanna prezentazzjoni l-ewwel u mbagħad ser l-mistoqsijiet li ser ikunu permezz tal-fatti li tidu tollu idejkom. Grazzi, grazzi sew tal-istudentuni għawnek il-lum. Jena stennejt li din il-kamera kienet ser tkun mimlija minn filgħodu kmieni għaliex is-suġġett huwa ta' sew eċitanti, imma dan ma jidirx li huwa l-każ. Ma se niprofa namel il-prezentazzjoni tiegħi fil-qosor se nagħmilha interessanti għal dawk li jinsabu prezenti. il Il-ħolqien tal-standards tal-kontabilità internazzjonali huwa wieħed mill-ikbar proġetti fil-qasam ta' tfassil ta' regoli għal finanzi internazzjonali. Osmo oħra huma deregolamentazzjoni tal-banek, tas sistemi tal-pagamenti, ta' securities, tal-osma kollha fejn il-komitati speċjalizzati f'dan l-aħħar deċenji ippruvaw jiktbu regoli, faslu regoli internazzjonali. Il-kontabilità hija l-inqas marufa, hija l-inqas eċitanti Imma l-iktar eżempju ta' suċċess ta' kooperazzjoni f'dan il-qasam. Huwa l-aktar qasam żagħżugħ biex ngħidulu hekk għall-istituzzjoni li qed nippresjedi jien s-sagġit eh, maħluqa 10 snin ilu biss fil-waqt li l-Kumitat ta' Bazel beda l-attività tiegħu 35 sen ilu Jo joskom madwar 30 sen oħra, sistemi tal-pagamenti iktar 25 sen ilu. Iżda minkejja illi ħaġa għada zazua kisbet ħafna proġetti f'perjodu qasir ta' żmien. Illum hemm set sħiħ ta' regoli tal-kontabilità li huma applikabbli direttament u dawn isegwhom iktar minn 120 pajjiż. Fil-oqsma l-oħra li tkellim dwarhom dan ma jeżistix. Ir-raġuni wara dan is-suċċess straordinarju hija aktar minn waħda. L-ewwel net l-istituzzjoni illi tagħmel l-standards issa msejħa l-IFRS msejħa wkoll l IFS Foundation għandha istituzzjoni partikolari, profil partikolari illi għamela aktar effettiva. Mela aktar effettiva minn kumitati oħra fl-osma l-oħra illi semmejtilkom bħal eh, Banking Regulation u Securities Regulation. L-ISB hija entità żgħira ta' 15 il membru illi jaħdmu full-time biex huma jħejju l-standards u jaħdmu f'indipendenza sħiħa. Huma mhumiex il-board bla ewlieni li jiddefendu l-standards tal-pajis li huma ġejjin minnu jew inkella jippruvaw jimminimantlaw l-armonizzazzjoni internazzjonali u l-eżerċizzju marbut ma' dan. Huma għandhom lan illi joħolqu ir-regoli internazzjonali. Tastant indipendenza u kompetenza. Iżda it-tieni fattur ta' suċċess huwa deċiżjoni li intom ħadtu fl-2002 meta l-organizzazzjoni kienet għada tibda biex l-ISB saret l-entità li toħloq l-standards. Din deċiżjoni kienet bbażata minn proposta minn tal-Kummissjoni u ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsil tal-Ministri. Din għamlet l-standards li ġew muwafqa mill-ISB għamletom permess ta' proċedura ta' validazzjoni li saret waħda li tamilhom mandatorja fl-Unjoni Ewropea, tom l-standards ta' l-Unjoni Ewropea. Din id-deċiżjoni li teħda fl-2002 u tiet it-triq għas suċċess internazzjonali tal-standards. U solvit ukoll staġnar li kien ilu hemm ħafna deċenji fejn il-proċess tradizzjonali ta' tfassir ta' regoli permezz tal-abbozzar u l-approvazzjoni ta' direttivi bażikament kienet fallit illi ta' l-Unjoni regoli uniformi tal-kontabilità. Tillet fattur ta' suċċess. Dan huwa l-fatt li numru ta' ekonomiji ta' tranzizjoni u ekonomija emerġenti li kienet tifittxu standards aħjar raw li setaw jieħdu vantaġġ meta huma kienu ser adottaw regoli internazzjonali bħal dawk tal-ISB u minflok jisegu l-US Gap jew standards oħra partikolari internazzjonali. Meta jina sir president, kienet tinsab situazzjoni tal-IFRS, jina kont uh, president tal-fiduċjarji ta' trustees għal-ftit xhur fl-2005 fl-2006, ma jiena ħallejt il-pożizzjoni ħallejt din il-kariga meta s siħibt eh, fil-gvern Taljan. Jekk naraw bil-qoddim, naraw illi għanna taħlita ta' suċċess straordinarju bħal dak li għadni kemm niddeskrivilkom u n-numru ta' sfidi li għanna qoddimna. 12 għal bej 12 u 24 xar ieħor fi żmien sentejn. Dan jista' ikompli isaħħaħ dan is-suċċess, dan il-proġett ta' standard ta' kwalità olja globali, jew inkella jista' jipproduċi xi problemi illi jista' jinawwar mis-suċċess li ksibna sissa xinu ma l-isfidi? Jiena għandi tlieta. Adozzjoni, kwalità, adozzjoni tal-istenders, kwalità tal-istenders u gvernanza tal-istituzzjonijiet. Adozzjoni tal-istenders ifisser illi huwa dejjem aktar meħtieġ illi aħna ngħaddu mill-konverġenza sempliċi tal-standards nazzjonali internazzjonali għall-adozzjoni attwali tal-IFRS. Il-post fejn din l-sfida hija l-aktar relevanti huwa l-Istati Uniti fl-Istati Uniti fejn is-sena d-dieħla għandhom jiddeċidu jekk huma u misser jgħaddu mill-US Gap għall-IFRS il-Komitat ta' Securities u l-Iskambju l-SCC ser jiddeċidi fit probabli fit-tieni nofs tal-2011 dwar l-adozzjoni tal-IFRS. Adozzjoni ma jfissirx implementazzjoni immedjata tal-adozzjoni, imma daqsen oħra se jkun hemm deċiżjoni ta' lejo iva dwar eh, l-adozzjoni. Jekk risposta tkun iva kif aħna qegħdin nistennew. Aħna qegħdin nistennew il-pajjiżi li mhumiex imsieħba ser jissieħbu u probabli ser segu kol pajjiżi bħal Ġappun, pajjiżi oħra li huma viċin l standards imma għadhom ma adottawx. L-sfida tal-kwalità din hija li niżguraw li l-kwalità tal-standards jirreflettu b'mod sħiħ tal-limiti li rridu nieħdu mill-kriżi finanzjarja. Mill-istabilità finanzjarja kbira illi hemm min jaqadhom ma' ċertu aspetti tal-standards U tinni net irdu niżguraw illi mhux ir-regoli biss ikunu adottati b'mod internazzjonali imma anke l-implementazzjoni tagħhom tkun waħda konsistenti. Bekk ma jkun hemm l-ebda diverġenza fil-fażi tal-implementazzjoni u l-infurzar. It-tielet sfida. Il-gvernanza. L-istituzzjoni illi nħolqot għaxar snin ilu segwit modell Amerikan fejn ikun hemm korporazzjoni privata illi ikolla lan li taqdi l-interess pubbliku u tkun ġestita minn bord ta' fiduċari ta' trastis, din hija formula mhux ta' soltu għall-Ewropa kontinentali, għat tradizzjoni Ewropea. Din tider pala xi ħaġa li ma tistax tagħti kont għall-interess pubbliku għalhekk kien rikjesta għal aktar leġittimità u infatti f'dawn l-aħħar xar snin kien hemm ħafna riformi biex tizdiet il-kontabilità u l-leġittimità. B'tali mod illi ma tixxekkilx il-kompetenza u l-indipendenza tal-ISB. Hemm il-kwistjoni ta' gvernanza li għadha miftuħa, il-gvernanza tal-fondazzjoni issa hija komplementata bord ta' monitoraġġ fejn il-Komissjoni Ewropew huwa ukoll membru huwa dej reviżjoni dwar l-istrateġija tal-istituzzjoni hemm żewġ reviżjonijiet waħda li qed issir minnaħa tal-bord tal-monitoraġġ u l-oħra minnaħa tal-fiduċjarji infushom. U hekk fix-xogħol li ġejjin ser ikun hemm dawn iż-żewġ reviżjonijiet li qed isiru f'koordinazzjoni mill-qrib u dwar dawn it-tlet sfidi ser ikun hemm bus probabbli ideat u proposti għall-evoluzzjoni tal-istituzzjoni stess. L-opinjoni tal-fiduċari tkopri erba oqsma wiesa il-missjoni tal-istituzzjoni il-kwalità tal-standards, il-gvernanza u il-finanzjar tal-istituzzjoni. Ser nispiċċa diskors tiegħi billi nitkellem dwar il finanzjar għaliex dan jinvolvi il-Parlament Ewropew. Il-finanzjar tal-istituzzjoni issa ġej parti minnu mill-budget tal-Unjoni Ewropea u intom ser tapprovaw il-kontribut għal finanzjar tal-Fondazzjoni IFRS u dan mhux ser ikun l-unika sors Ewropew ta' finanzjar, ser ikun hemm finanzjar nazzjonali wkoll. Dan ser jibqa' dej sakemm ikun hemm differenza bejn il-kontribuzzjoni minnaħa tal-Baġit Ewropew u l-ammont illi suppost illi ġej mill-Ewropa skont l-akita kontribuzzjonijiet skont il-żoni ġeografiċi. Sar niqaf hawnhekk biex intom tkunu tistgħu tistaqsuni l-istaqsijiet. Grazzi. Grazzi tassew. Għandi Sven Gigol Peter Skinner u il-Pervanx Perez. Antolin? ċat ieħor? Sven, inti l-ewwel fil-lista sta tibda. Iva, grazzi tassew tal-li ġejt hawnhekk Nishtiq nitlob skuża naħseb illi stajna nkunu ħafna iktar nis preżenti hawnhekk din irridu niddiskutuha. Mhux hawnhekk fil-kamra għalissa. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk. Jien għandi bosta mistoqsijiet. Fir-reżoluzzjoni ta' dan il-Parlament dwar regoli internazzjonali tal-istandard tal-koltabilità, il-Parlament tkellem u sejjaħ għal żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net illi fid-deċiżjonijiet illi stabilixxu l-standards huwa jiġi inkluż. Allura inti fil-ġejjeni kif ser tiżgura illi dan il-Parlament ikun malaj kemm jista' jkun inkluż fil-teħid ta' deċiżjonijiet tal-entità tiegħek. Qed net, nixtieq inkun naf inti kif ser twieġeb għal numru ta' deċiżjonijiet ta' din il-kamra li aħna ħadna biex naddu għal reportar pajis pajis x'inhuma il diskussjoni dwar IOFA 6 l-iktar l-industri tiegħu man kif terminu aktar ġenerali. X'inhu l-istat ta' reportar pajis pajis naħseb illi issa ħafna gverrijiet diġà esprimew xewqa tagħhom illi huma jridu li l-istandards tal-kontabilità jimxu lejn din id-direzzjoni. Bażikament inti għajjem kwistjoni ta' leġittimità fl-istruttura. Fiħdan l-istruttura tal-assoċjazzjoni u l-fondazzjoni. U għalhekk Jiena żgur illi kulħadd qed jara b'interess kbir kif inti ser twieġeb għal domanda bħal din, il-domanda li ġejja minn organizzazzjonijiet tal-gvern imma anke organizzazzjonijiet mhux governattivi. Grazzi tal-li ser twieġibni. Iva, grazzi ta' żewġ mistoqsijiet tiegħek. Jina ser nitkellem dwar it-tnejn li huma ser nistaqsal Mark Bayer biex jikkomplementa tweġiba tiegħi għat-tieni mistoqsija tiegħek. Il-Parlament Ewropew mod regolari jagħmel monitoraġġ tal-ħidma tal-Fondazzjoni IFRS. Aħna rapportajna repetutament, regolarment lil dan il-komitat u aħna lesti li dan namluħ meta nintalbu li namlu dan. Ovvjament aħna minn dan il-komitat nirċifu input importanti ħafna biex eh, trustees u l-ISB kun jistaw jihdu deċizjonijiet u koll għal-ħidma tal-kunsill ta' konsulenza tal-istituzzjoni sa dwar it-teħid ta' deċiżjoni. Hemm ħafna livelli ta' teħid ta' deċiżjonijiet. L-standards infushom jitwafqu mill-ISB f'indipendenza sħiħa. Lanqas it-trustees ma jistgħu jiddettaw x'inhuma l-standards. Aħna nistgħu nagħtu inputs, jista' jkun hemm diskussjoni, jista' jkun hemm rakkomandazzjonijiet, iżda kif qedtilkom fil-preżentazzjoni sali tiegħi l-indipendenza tal-bord huwa is-sigriet tas-suċċess tal-attività ta' twaqqif tal-standards. Dan ifisser illi ħadd ma jista' jagħti istruzzjonijiet lil bord iżda jekk ikun hemm modi kif il-Parlament Ewropew bħal Kungress fl-Istati Uniti fil-konfront tal-FASB u l-ISCC eh, dan ikollu dibattitu jesprimi opinjonijiet jew ifassar rakkomandazzjonijiet, dan bl-istess mod huwa parti mill-proċess u hija prattika li hija milquha u qed tiġi segwita. Dwar ir-rapportar pajjiż, pajjiż jiena konsu, jiena naf bija din il-kwistjoni. Il-mod kif jiġu mfassla l-standards huwa mod li huwa orjentat lejn it-totalità ta' kooperazzjoni internazzjonali u korporazzjoni internazzjonali u l-interess tal-investituri illi jinvestu fl-isma jew fid-djun tal-korporazzjonijiet. it pajis pajis huwa rispons għal tħassib differenti li huwa importanti imma mhuwiex it-tħassib dirett li aħna għandna biex nagħtu informazzjoni l-investituri potenzjali dan iwieġeb aktar għal ħtieġa illi nifmu fejn eh, jiġu fejn jitfaslu, jitfassal itħulu u xini relazzjoni bejn l-industri, bejn il-korporazzjonijiet li huma voluti f'dan it-tip ta' negozju u l venijiet lokali. Hemm modi kif eh, rapportar pajis pajis jista' jsir hemm modi differenti u l-ISB hekk qed tagħmel billi segwi rikjesta simili illi issa iddaħlet fil-leġislazzjoni Amerikana ġdida. Produced eh, through the Dodd-Frank eh, Act. And... Dan ġi prodott grazzi għall-att Dodd-Frank. U forsi Mark Bayer jista' jżid dettalji ma' dan il-punt. Iva, tlet affarijiet marbuta mal-kwistjoni pajis pajis. L-ewwel ħaġa hija huwa l-qasam tal-trattament tal-kontabilità l-attivitajiet ta' extracting il-bord ippubblika karta ta' diskussjoni dwar dan is-suġġett u hemm kapitlu sħiħ li jiddiskuti il-proposta publish what you pay dwar l-attivitajiet ta' extracting din il-karta ġiet ippubblikata l-kumenti pubbliċi kmieni din is-sena kellna ħafna tweġibiet, ħafna rispons laqat mal-partijiet interessati, avvenimenti fora ta' diskussjoni. U issa il-bord qed jara dawn litri ta' kummenti u jara kif ser javvanza f'dan il-punt. it kif qal Tomaso il-Kostituzzjoni tal-Fondazzjoni IFRS tidentifika l-użi tal-istqarijiet finanzjarji u tispeċifika l-investituri pala użi pala utenti tal-statements eh, finanzjarji. Kif għal Tomazo, il-fondazzjoni qed tagħmel eh, revizjoni tal-istrateġija tagħha u pala parti minn din revizjoni il-missjoni tal-organizzazzjoni qiegħda tarġa' tiġi konsidrata. Id-diskussjoni dwar rapportar pajjiż pajjiż għandha xi ftit tal-influenza fuq din ir-reviżjoni. Kif għal Tommaso ukoll it-tielet net, lat Dot Frank fl-Istati Uniti għal SCC biex iżid disclosures addizzjonali għal attivitajiet ta' extracting. U memxejn xi għaf kull reġjun fid-dinja biex huwa japplika l-istess rekwiżiti għall additional disclosures. U għalek, hemm ħafna diskussjoni ta' dejjin fuq bosta livelli differenti. Aħna ser inkomplu naħdmu mal-Komissjoni Ewropea biex naraw li mu l-aħjar mod biex aħna nimxu l-qudiem. Grazzi, Peter. Grazzi tassew. Jiena kont interessat ħafna li nismaw żgur anke l-oħrajnek kienu li l-ISCC se timxi l-qudiem bajja fares siħa. Kien hemm ħafna żjajjar tal-Parlament fejn aħna ltqajna ma' Mary Shapiro fost l-oħrajn, dejjem qedna iva, aħna qegħdin niverifikaw dan, qegħdin nfittxu riżultati ġodda fl-ewwel kwarta dik is-sena biex naraw jekk dan jistax iseħħ. U dejjem konna disappuntati li meta wasal iż-żmien huma m'għamlux dak li qalu li kienu ser jagħmlu. Inti llum dert aktar konvint inti għandek il-fiduċa li huma ekser jagħmlu nixtieqek tispjega għaliex inti daqshekk fiduċjuż. Għaliex jiena sodisfatt jekk dan huwa minnu ma nixtieq tispjega. Jekk inżommu f'moħħna l-elezzjonijiet ta' nofs is-sena u dak li tkellimna fir-rigward tal lat Dodd Bill, Dodd Frank, jista' jkun illi jkun hemm xi rifjut tal istandards barranin u qed nuża l kelma barranin f'inverted commas. Illum il-ġurnata l-IFRS huma l-iktar standards adottati madwar id-dinja. Huma jsegwu b'mod sħiħ, huma segwiti b'mod sħiħ mhux biss fl-Ewropa imma anke fl azja Jekk naraw is-sem jekk naraw il-kapitalizzazzjoni totali tas-suq tal-korporazzjonijiet msemmija li huma soġġetti għal standards partikolari tal-kontabilità, is-sem tal-Istati Uniti hija dejjem jonqos niżel minn żewġ terzi għal madwar nofs tal-kapitalazzjoni globali totali para riżultat tal-emerġenza ta' korporazzjonijiet kbar mill azja li jinsabu fl-IFRS u għalhekk is-sitwazzjoni l lumija dik li l-US Gap madux aktar l-standard globali u madux lanqas pożizzjoni b'saħħitha biex huwa jsir il standard ta' referenza għal korporazzjonijiet. U għalhekk għall-korporazzjoni ta' Amerikani kbar huwa imperattiv illi huma jersqu viċin la jaffares u huma favur l-adozzjoni. Jiena fiduċjuż li d-deċiżjoni ser tkun pożittiva minħabba dan. U jiena Basa din il-fiduċa tiegħi fuq il-kuntatti repetuti li kelli f'dawn l-aħħar ħames xhur minn mindu sirt president tal-fiduċari laqat li kelli mal-awtoritajiet Amerikana u l-SCC stess u l-president tal-SCC. Dan ma jfissirx li deċiżjoni rridu nieħduha bħala xi ħaġa ovvja l-SCC hija favur. Iżda ma tistax twarrab, ma tistax tinjora l-ambjent fl-Istati Uniti, fil-Kongress, fil dinja tal-korporazzjonijiet fl-Amerika. Ma tistax tinjora din is-sitwazzjoni. Huwa minnu li jekk il-korporazzjonijiet kbar huma favur il-korporazzjonijiet żgħar u ta' daqs medju li huma inqas orientati internazzjonalment dawn huma inqas ħerqana. L-istruttura attwali li taħdem fuq l-standards l-FASBI u l-fondazzjoni FAF din hija ekwivalenti għal fondazzjoni IFRS dawn edin jistaqsu li l-om infusom dwar xikun, ser ikun ir-wol jekk la ifrs tiġi adottata għal darboħra aħna ninsabu f'kuntatt mill-qrib magħhom jiena l spiss magħhom u zort il-president tal-fiduċjarji tal-AFIF. Jiena inħoss illi jekk l-Istati Uniti jieħdu deċiżjoni negattiva din tkun xi ħaġa ta' sew diffiċli. Wis probabbli deċiżjoni ser tkun waħda pożittiva. Iżda l-implementazzjoni tagħha ser tkun gradwali, ser tkun bil-mod biex ikun hemm il-ħin għall-aġġustament L-ewwel net probabbli ser jibdew billi l-standards tal-IFRS jiġu applikati mill-akbar korporazzjonijiet. Kolli ngħid li jiena naħseb illi dan ser ikun ir-riżultat, iżda jiena ma neskludix li jkun hemm riżultat negattiv jiena konsu bil-fatt illi jekk id-deċiżjoni tkun waħda negattiva, numru ta' konsegwenzi ser ikun hemm numru ta' konsekwenzi għall IFRS, il-gvernanza tagħha, kif huma magħmula l-entitajiet tagħha u l-mod kif hija taħdem għaliex l-ISB hija magħmula bħala eh, entità li toħloq l-standards internazzjonali tinsab mifruxa madwar id-dinja. Imma mhux id-dinja kollha eh, tpoġġi fl-IFRS u din id diferġenza irridu nalquha dan il-vojt irridu nimlewh u nittama li jintela b'adozzjoni aktar mifruxa. Grazie Pervanx. Monsieur President. Euh, Grazzi. Ir-risposta l-Sven juri il-problemi li għanna b'dawn l-standards tal-kontabilità li qed jiġu mfassla. Inti spjegajt li l-ewwel għan ta' l-ISB eh, hija li tagħmel ċertu normi għall-investituri. Imma qed naraw li dawn dejjem insibuhom f'dibattitu pubbliku. U peress li ma tantx hemm ħafna standards, hemm daw biss, ikunu determinanti għal kull min huwa involut jixtiequ u ma jixtiequx. Meta anki semmejna pajjiż wieħed wara l-ieħor. Għalhekk meta nitkellmu fuq il-minjeri l-iktar pajjiżi wkoll fqar, imma u għet jista jara l-affarijiet b'mod differenti. Meta nitkellmu per eżempju fuq l stabilita finanzjarja u anki ċiklu ta' l-attività finanzjarja. Għalek, f'governanza dinjija li tkun organizzata mod tajjeb, meta anki naraw riforma tal-G20, għidinna ta' kif taħsibba fuq dan, ma taħsibx ukoll li wieħed jista' jimmaġina li noħorġu iktar qawwija kif diġa diskutejna f'dan il-Parlament, bejn li ISB il-fondazzjoni tagħha u l-IFM u l-IMF mħabba dan il-bord ta' monitoraċ dan tal-axħar ma jippermettinniex li noħorġu minn loġika ta' kontabilità li qed naraw l-effetti tagħha eh, għandhom imorru li lin minn sempliċità kontabilità. Nixtieq nkun naf ukoll kif taħsibha dwar l-organizzazzjoni u rappresentanza tal-Ewropej f'dan is-setup kollu il-fatt li hemm Parteċipazzjoni fuq livell tal- eh, grupp tal-grupp tal-monitoraġġ dan huwa biżejjed fl-opinjoni tiegħek. Għandi xi tħassib ieħor net dwar il-proċedura tan eh, nomina kemm attrastis kif ukoll fil-bord taħseb li hemm biżejjed trasparenza li kollox l-affarijiet isiru b'mod leġittimu u l-aħħar punt għandu x'jaqsam mal- valur propju. Kif tara dinamika diskussjoni kollha dwar dan il-valur? u n-normi li għedin diskut fuq livell Ewropew speċjalment wara il-xogħol li ħareġ mill-Kumitat ta' Basel. Taħseb li l-għanijiet tagħna press li dawn huma kemm biex jiżguraw li jkun hemm trasparenza tal-kontijiet, imma fl-istess ħin ukoll jaraw li jkun hemm ċertu kriterju ta' stabilità eh, finanzjarja u anki biex niġbdu investiment fuq medda twila ta' żmien. Grazzi. Grazzi, signora. Beres għal dawn il-mistoqsijiet tiegħek. Erba' mistoqsijiet importanti ħafna ħanibda minn l-axħar waħda u nimxu bil-kontra. U minnu li n-normi huma maħsuba l-ewwel net sabiex jiżguraw li jkun hemm informazzjoni li min jorbot fuqa ta' min jorbot fuqa għall-investituri hekk huma mamula Dan huwa lan tagħhom, dan huwa minnu għall-IFRS, eh, l-normi kollha li nsibu fid-dinja kollha. Hemm interess pubbliku għal fatt li l-investituri jkunu informati tajjeb, imma hemm ukoll l-interess pubbliku sabiex ikun hemm ukoll stabilità finanzjarja l-interess pubbliku l-istess ehm, biex naraw li kunem sostenibilità ta' risorsi naturali, l-protezzjoni tal-ambjent u għal kull wieħed minn dawn l-anijiet huwa possibbli li r-riżultati ta' xi korporazzjoni kbira, ovvjament mod kif iqisu eh, dawn il-kumpaniji mhux l-istess. Diġà diffiċli biex in-normi għal ta' informazzjoni ikunu ta' livell internazzjonali li jkunu anzi li ma jkunux speċifiċi skont is-settur li ma jkunu jistgħu jiġu applikati l-istess għal kull kumpanija kbira li eh, nsibu fil-borza, fuq l-lista tal-borza, ġifiri jkunu kunu x-xol li għamlu, u li jkunu kol neutrali meta qablin mal-business model ta' settur partikolari, per eżempju, fil-qasam tal-banek, hemm business models differenti u hemm min jgħid li n-normi li għandna palissa huma ta' jaġevolaw xi wħud meta mqablin ma' oħrajn. Imma mhux faċli li wieħed ikollu standards tal-kontabilità li flimkien ma dan kollu ikunu b'mod ideali mamula biex jilqaw it-ħassib eh, tal-interess pubbliku li imorru li u koll jatukas iktar minn l-istabilita, minn trasparenza, ġifri l-istabilita, l-investimenti, eccetera. Meta għed jiġi se jitkellem fuq il-regolamenti, il-regolatur irrit u koll jistabilixi il-normi tijaw bħal u il normi ta' taxxa li mhumiex l-istess li wieħed juża biex jagħti informazzjoni l-investituri. Il-supervisors kollegi tiegħi ma kinux qed jaqblu miegħi fuq dan u kellhom ir-raġunijiet tagħhom. L-iktar waħda ovvja u l-iktar waħda da min jixtarra hija li l-importanza li ħa is-suq finanzjarju għalek mħabba din l-importanza ħadd ma għandu l-wiċ li eh, jiddeċidi, jiddetermina ċertu normi eh, jekk dawn li normi ma jkunux dettati mill issuq Fl-opinjoni tiegħi dan huwa għazbal, imma mhux dejjem nistgħu ngħidu li rridu nagħmlu differenza bejn dawn in-normi. U il supervisor dawk li qegħdin iħarsu l-istabilità finanzjarja li dakkol li jistgħu jagħmlu huwa li jipperswadu daw nies bħala jesbi li ikunu konxi minn dan it-tip ta' tħassib. U qed naraw li hemm ċertu żvilupp għax l-aħħar standards tal-ISB iqisu u kol il-tassib ta' stabilita finanzjarja u għetimu mux edin iżommu ma l-applikazzjoni ta' specialment fl-Europa meta wieħed iqabbel ma l-orientazzjoni tal-fazi B. Emżon l-insibu iż-punt eh, ta' bilanċ u dak li qegħdin nippruvaw aħna nilħu. Mistoqsija oħra hija l-proċeduri tan-nomina u kemm huma trasparenti. In-nomina l-iktar importanti li għadha kemm seħħet hija meta ġie appuntat il-President il-ġdid tal-Bord. In-nomina saret wara studju um, tfittix għal kandidati eh, kompletament trasparenti u kienem u koll il-monitoring board li iċċekkja l-affarijiet. Dan ma kienx, ma kienx bil-fors li jisir, għax l-istatuti ma jgħidu ma jistipulaw xek. Imma anki minnaħa ta' trustees kellhom edeja unanima il-board eh, tal-monitoraċ u kull min kien involut dan il-proċess. Sa fejna fien, jekk irrit inqabbel il-nomina il nomina anki fl-ICB, per eżempju, ma ngħidx li li jesbi hija inqas eh, trasparenti u inqas tagħti rendi kont minn istituzzjonijiet oħrajn. Ma naħsibx li l-Presidenza tal-Financial Stability Board jew tal-Kumitat ta' Basel jiġi deċiż eh, permezz ta' proċeduri li huma iktar trasparenti minn dik li nagħmlu aħna ġifri tal-IFRS hija eżempju pozittiv. Dejjem wieħed jista' ittejjeb il-kollox tafux. Ir-rappreżentanza tal-Ewropej fl-istituzzjoni skużawni nerġa' nirrepeti l-istituzzjoni għandha arkitettura li hija bbażata fuq karatteristika globali ġifiri l-adozzjoni ta' ċertu normi rispettivament tal-adozzjoni ta' normi f'pajjiż jew ieħor. Ġifieri hemm għandna l-Amerikani fil-Bord ta' Trustees anki eh, jekk la IFRS mhijiex aċċettata fl-Istati Uniti. Wieħed jista' jopponi għal dan u jekk ikun hemm deċiżjoni negattiva weta jiġu biex forsi jiddeċidu jadottawx la FRS jew le, ikonna eh, sitwazzjoni negattiva, ma ejja nqisu l-affarijiet bil-kontrarju. Il-Standard Setting Body tal-Istati Uniti jikun dak tad-dinja u jkun hemm xi Ewropej li jkunu rappreżentati fih, imma l-Ewropej ma jadottawx dawn in-normi. Nkun nista' nimmaġina li kunem eh, xie Ewropej li jgħidu li dawn u dan jagħti każ l-imperializmu eh, Amerikan u ikun hemm oppożizzjoni. Imma ma naħsibx li tkun xaġa fundata għalhekk din ir-rappreżentanza miġ żbaljata. Il-preżenza Ewropea fih dan it-trustees fil-Advisory Council u anki fil-Board mi xej affattu l-prezenza l-iktar qawwija ta' fux. Għalek ma naħsibx li fl-istituzzjoni mill-rappresentazzjoni Ewropea hija żbaljata. Issa, fuq l-istituzzjoni jiena wkoll tal-fema l il-governanza tal-istituzzjoni edha fuq tliet livelli, tlieta jew erba' la ISB, il-trustees, il-monitoring board u il-G20. Rridu kunu ċari dwar dan il-lum, il-G20 titkellem fuq ħafna affarijiet il-programmi, eh, kollox tal-li għandu mal-kontabilità. It-tielet livell il-Bord ta' Monitoraġġ joħroġ mill-Josko. Eh, Eh, Josko ma, ma nħattarx mill-G20 li ma kienx eh, attiv imma forsi wieħed jista' isaqsi dwar il-leġimitat ta' dan il-bord tal-monitoraġġ imma ovvjament għal-bord ta' tresti il-fatt li hemm il-bord ta' monitoraġġ hija xi ħaġa pożittiva. Jiena kont nominat ukoll permezz ta' Eh, kont co-opted f'dan il-bord. Umba, t-tini darba kien il-bord tal-monitoraċ li eh, ħatarni. Il-bord tal-monitoraċ jiet eh, jgħamil ċertu ristrutturar fiħdan u jista' jkun li jikber referenza għall l-istituzzjonijiet internazzjonali bħala IMF, ovvjament hija xi ħaġa tajba ma mhumiex it-trustees li jiddeċiedu dwar dan. Huwa l-bord tal-monitoraġġ forsi jew ankella l-G20 li joħroġ din l-idea. Peress li l-ISB u l-IFRS huma entitajiet internazzjonali, Meta jkun hemm referenza ta' l-istituzzjonijiet klassiċi internazzjonali li jiġew imwaqfa skont ċertu trattati li huma kompletament leġittimi, ovvjament tkun iktar ħaġa loġika. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Għandi żewġ persuni oħra li jixtiequ jitkellmu. Noħodhom flimkien. Antonin u mbagħad il-deko. Grazzi ħafna. tal-inti ġejt tiltaqa' magħna. Meta konna tkellimna fuq il-pakket tal-monitoraġġ konna semmejna dak iż-żmien li indaħlu importanza skont eh, il-pajjiż, pajjiż wieħed wara liħor u l-kontabilità tagħhom sabiex ikonna normi globali kompluti insibu for il-fat li nsibu sistema differenti skont il-pajis xaħġa li ma taħdimx fl-opinjoni tagħna ta' min u għalhekk nerġgħu nasbu dwar dan. Hemm ukoll il kwissjoniet tal-responsabilità tat-trasparenza. Aħna nixtiequ naraw li dawn in-normi jgħinu biex ikonna dera aħjar u anki lejn il-formulazzjoni ta' linji ta' politika iktar globali il-public private partnerships, il-PPPs, nafu li dawn ma tantx jidru li huma viabli isu hemm zbilanċ finanzjarju meta jkun hemm problemi tal ta' flus ta' kreditu iktar dawn il-partnership il isibu ħafna xkiel. Issa, kemm tejn fuq il-kwalità? Kumment uh, u osservazzjoni dawn in-normi jistaw jiġu bbażati fuq ċertu prinċipji. Iva, jena naħseb li aħjar nistaw nibbażaw kollox fuq prinċipji u mhux fuq um, normi. Aw min um, jistaħbaw wara normi, għandna bżonn iktar prinċipji għalek għalina l-prinċipji huma iktar importanti u għandhom ikollhom ċertu konsekwenza fuq il-governanza. Mhux biss jiġifieri għas-service providers b'ċertu importanza, emson imma li eh, natu kasom għax dan huwa taġita s-suq u anki għal pubbliku informazzjoni tajba u metodu ta' kif wieħed jaħdem trasparenti sabiex il-governanza indaħluha fil-perspettiva tal-riforma, riforma ta' istituzzjonijiet finanzjarji tad-dinja. Għalhekk din il-dera strateġika intom tqisuha bħalissa? Grazzi, Indeko. Grazzi ħafna, Signora President. Nirringrazzjak. Signor, tal-li inti ġejt eh, zurna u tina dan il-rapport fuq il-normi tal-kontabilità. Jina auditur u anki um, accountant. Nishti insaqsik għalek xaħġa dwar il-bżon ta' dawn in-normi. Aħna għanna struttura um, li fejn sibu żewġ livelli SMEs Umbat 2% li huma iktar il-kumpaniji kbar meta wieħed iqis iż-żar, il-kumpaniji żar, ir-regoli u n-normi huma wis komplessi, wis diffiċli il-fat li jitħlu il-standards internazzjonali f'pajjiżi, per eżempju, danu japplikaw kol għal pajjiżi oħra, mhux bistantijaj. tiegħi. Ġew bħala xi ħaġa iktar waslu biex ġibu iktar birokrazija. U għal l-SMEs u anki għal kumpaniji ikbar għal-SMIs ma naħsibx li l-standards internazzjonali kunu edin jgħinuhom, anzi ixekkluhom fix-xogħol li għamlu. U trasparenza, il-prinċipju prinċipali, mhux dejjem ikun garantit. Meta wieħed jħet jqis dawn l fejt kollha minn perspettiva Ewropea, naħseb li is uniku huwa importanti ħafna. Għalek irrit insaqsik dawn il-norm internazjonali kif jistaw jgħinu jimxil u dinna nissu uniku. Dan u l-standards l-istess mod kif jgħinu l-SMIs. Din l-istruttura tina iktar informazzjoni li nistaw nużaw biex inqablu u koll il-pajizi differenti, inqablu u koll il-setturi differenti fil-pajizi differenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Naf li ma tantx baqalkom ħin u eh, mux kullħat huwa entuzjast eh, dwar l-normi eh, tal-kontabilità imma nis ġew biex jivutaw issa mill-lider dom iktar interess. Mela jina ħadd nota ta' dak li smajna l-kummenti. Ngħidilkom biss li meta għet għabbel ġifri l-approċ prinċipju jew regoli. Kif tafu la jeffares, għanda l-filosofija li taħdem skont normi bazati fuq prinċipju mhux fuq regoli. U anki fil-kuntest tal-kriżi naħseb li dan huwa l-aħjar metodu mezz ta' kif nimxu l qoddim dawk li huma suġġetti għal dawk għan-normi bekk isiru ikunu iktar konxi ta' responsabilta li għandhom. U dan huwa li jirrendi la jaffaress iktar attrenti u li jirrendi għaw kol diffiċli biex tiġi accettata mill-Istati Uniti ta' fuxax dawn iktar jibbażaw fuq regoli mill fuq il-prinċipji. Is-sinjura mbagħad li tkelmet Signor Galpez, fuq l-SMEs, kif tafu hemm normi għall-SMEs. Fil-fatt jiena kont qed rekomandajt l-ISB li sabiex dawn joħorġu kol b'normi dan kien meta jina kont eh, ħamsin ilu president tal-Bord Trustees, kont ħedġejtom biex joħorġu normi għal SMIs u jeżistu huma normi iktar forsi sempliċi meta għabbulu għomma l-standards l-oħrajn, imma fl-Ewropa mhumiex ta' bil-fors. Huma hemm bħala opportunità, okkażjoni li wieħed jista' jaħtafa u juża. Inti ftit idea. L-normi tal sms anki um, huwa biss um, wieħed minn kull għaxra, għaxar paġi meta wieħed miqabbel mal-ktieb il-kbir bl-normi kollha. Ġifiri, aħna pruvajna nissimplifikaw il-ħajja tal-SMEs. Issa relazzjoni bejn l-standards ta' accounting u anki l-promozjoni ta' suq uniku, elementu eh, ewlieni fis suq uniku ovvjament mhux huwa il-moviment ħiles tal-kapital, imma hemm ukoll integrazzjoni finanzjarja iktar miftuħa. U dan ovvjament iħeġġeġ l-investiment dirett skont ovvjament fejn l-iktar fejkun iktar jaqbel fis-settur settur, il-frontieri eh, eh, ta' natura politika, il-ġeografija strateġika. U sabiex u jħet ikun jista' jati ċertu spin tal-qoddim għal dat tip ta' investiment, ovvjament huwa importanti u hemm relazzjoni bejn it-twaqif tal-suq eh, uniku, l-benefiċċji li jati u anki il-fatt li l-miżuri il jkunu uniformi. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Eh, dispjaċini eh, skużawni għal fatt li forsi inti kont disturbat għax ġew in-nies anki biex biex biex jiffutaw, ma forsi tal-mhux ħaġa ġdida l-um. Nirringrazzjak Sinjur tal-li inti ġejt il-taqamana, ġejt taqsammana l-idejat. U huwa suġġett li interessana nkun nispera nerġgħu niltaqgħu miegħek mhux. Grazzi wkoll minn ħadd right, everybody, we're going to be... Tajb, wis għalek naddu għal punt numru 9, iġifiri li nivvotaw fuq il-politika tal-kompetazzjoni 2009. Jekk joġobkom dawk il-membri li ġabu il- karti taħkom tal-votazzjoni um, ħorġom dawn il-karti dawk li qed jippanikjaw għax insewhom dawn il-karti għajdulna minn issa Viki mela inti nsejt il-karta għalhekk jekk ikun hemm xi votazzjoni bi mm, li jidru lis maġġoranza żgħira forsi mm, umbat mm, nistaw nistgħu naraw kif se nagħmlu. Mela nippruvaw nagħmlu prova. Eja naraw li buttuna għafastu. dik pozittiva, mela plus, ġifiri jintkom kontenti, disa u 20, em, e, erba kontra bis u tlet astensjonijiet. Għalek, mela, Paragrafu wieħed test oriġinali dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 test oriġinali dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. E, inko wieħed ja amenda 15 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda miħat nitlef il-voċi tajt, voċi tajt emenda 16, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit Itri wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit Itri ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess A Mela, għandi parti bl-isfar tajt iċ-ċer Mela, suppost, għandkom l-emendi, kompromess A, għak favur kontra stenzjonijiet għaddit. Kompromess, le, tajt ċer, emenda 18 għak favur kontra astenzjonijiet dit. Itri 24 favur kontra astenzjonijiet dit. Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet dit emenda xin, favur kontra astenzjonijiet għaddit imkow erba favur kontra astenzjonijiet għaddit Tajep, wis, tajt iċ-ċer. Amenda 21, mela hawnhekk hawn miktub li vot maqsum tal-ħar minuta. Le? Mela, emenda 21, vot normali favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, emenda 5 minn imko em, talba mill soċjalisti u demokratiċi biex ikun hemm vot separat fuq il-kliem opt-in principle and taking into account the Kulħadd ċiva din l-emenda. Għalhekk l-ewwel se nivvotaw fuq it-test mingħajr eh, iż-żieda un mbagħad se nivvotaw fuq jekk nixtiequ nagħmlu din iż-żieda jew le. Ġifieri dawk favur it-test mingħajr iż-żieda. Kontra astenzjonijiet dik għaddiet issa it-tieni parti nixtieq nara dak favur kontra astenzjonijiet le ma konċ ċara jiena mela nix nkun naf jekk intkom favur jew kontra żieda. Intkom fimtuni? Ok, mela għalek um, għaddit minajr iż-żieda ta' opt-in principle, etc. Għalek, Mela, issa għanna vot maqsum fuq emenda 22, l-ewel parti ta' emenda 22 l favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet. Naħseb aħjar nikontrollaw dan. Mela, nikkontrollaw it-tieni parti. Oh, I don't need to vote. I, I'm not voting. No. Lej, jena mux qed nivvota. Right, that's... Mela, għaddit. Issa, kompromiss B. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 25 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 27 dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddiet imma ħjar verifikaw 27. Kulħadd ivvota. vota Mela, għaddit. Kelli raġuni jena. Emenda 28 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ċe dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 35 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda tnejn minn imkow dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 11 test oriġinali favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 36 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 37 favur kontra astenzjonijiet addiet. Emenda 38 żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti, it-tieni parti um, Sawk favur kontra astensjonijiet maddi xorta waħda. Kompromess de dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kien kompromess tajt iċ Emenda 39 dawk favur kontra astensjonijiet. Nasib li dik maddiċ, emenda 40 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 41 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 42 favur kontra eh, ċert iskuża ruħa u tajt ċe jew de mela ċe għaddiet għalek de jaqam 44 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit 45 er, favur kontra stenzjonijiet għaddit 43 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw 43 mela vot miftuħ kulħadd ivvota tajjeb wis mela nistgħu nagħlqu aħna l-vot u għaddiet din l-emenda. Emenda 46 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 47 taqa 48 taqa 49 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Ta' wis mela bidla tal-aħħar minuta fuq emenda 50. X'inhi l bitla Hawnhekk miktub evaluating minn flok developing. Qabel ma stajniex aħna niddeċidu fuq developing jew evaluating wissa l-proposta edha li najdu developing and evaluating ġifiri li nizviluppaw u nevalwaw. So fi proponiet din l-emenda aħna qed naċċettaw l-emenda mela Eh, Sofi tajt li il-proposta ta' Sur Saċet Bersedo mux tijaj imma jiena nappoġġa l-emenda għallek tajt iċċer b'dik l-emenda orali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 51 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 52 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 53 favur kontra astenzjonijiet għaddiet um, 54 favur kontra astenzjonijiet jena naħseb li maddiċ imma ħjar niverifikawħ. 54, kontroll fuq 54. Kulħadd ivvota mela maddiċ. Għalek, il-test oriġinali ta' paragrafu 12 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Il-test oriġinali ta' paragrafu 13 favur kontra astenzjonijiet għadda u emenda 56, eh, skużawni, favur kontra astenzjonijiet eh, maddiċ, 55 eh, favur kontra astensjonijiet jena naħseb li l-emenda maddiċ, test oriġinali favur kontra astensjonijiet. Nistaw niverifikaw il-test oriġinali, test oriġinali, paragrafu 14. Oh, right, so that's changed. Well, uh, that's carried anyway. Um, Amendment 50. Emenda 57 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 58 eh, dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali paragrafu 16 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 59 favur kontra astenzjonijiet għaddit 60 favur kontra astenzjonijiet nistaw niverifikaw sittin, jekk joġobkom. That's carried 20. Għaddit 21 favur, 20 kontra. Test oriġinali, paragrafu 17 favur, kontra astenzjonijiet għaddit 61 favur, kontra sanzjonijiet għaddit 62 ehm, din l-amenda ta' A 87 favur kontra sanzjonijiet għaddit ehm, itre 15 favur kontra sanzjonijiet għaddit 88 ehm, favur kontra astenzjonijiet. Aħjar namlu verifika 88 Qed nivverifikaw 88. Fetaħ, fetaħ, proset, tajt iċ Mela sew u aħna l-vot issa u m'għaddiex 88. 88. Trasport tlieta dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet, trasport sitta favur kontra assenzjonijiet naħseb għaddit, trasport 23 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, trasport 17 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 18 dawk favur kontra astenzjonijiet eh, għaddit, 63 favur kontra astenzjonijiet eh, għaddit 64 favur kontra stanzjoniet għaddit imkow sitta favur kontra nistaw aħna n-verifikaw imkow sitta għax ma nafx xet jamlu l-pepe favur kontra astenzjonijiet għaddit itra 21 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 65 favur kontra astenzjonijiet nistgħu niverifikaw 65 jekk joġobkom qed niverifikaw aħna 65. Kulħadd ivvota tajjeb wis mela għaddiet. Test oriġinali, paragrafu 19, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, 66 favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ. Test oriġinali paragrafu 20 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit imkot tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 21 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 67 favur kontra stenzjonijiet għaddit 69 favur eh, le le le le dik l-amenda taqqa tajt iċ Mela, issa naddu eh, għall-imkow uh, 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 72 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 71 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 23 favur kontra astenzjonijiet għadda, 24, paragraf 24, favur kontra astenzjonijiet għadda. 73 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet nistgħu niverifikaw l-ewwel parti ta' paragrafu 73.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 Issa naddu għall-emenda 26, tieni parti biss, it-tieni parti ta' emenda 26, dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, it-3 10 dawk favur kontra mm, ċertajt eja nerġan niprivaw nifutaw fuq it-3 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 74 favur kontra Astenzjonijiet nistgħu niverifikaw 74. u that's Għaddiet, Emenda 75 dawk favur kontra astenzjonijiet. għaddiet 76 dawk favur kontra astenzjonijiet. għaddiet. 89 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 94 favur kontra astenzjonijiet maddiċ imkaw 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess E dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 79 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 84 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 45 favur kontra astenzjonijiet għaddit it-13 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 86 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-23 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, imkaw 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit it-3 16 mena. Uh, it-3 għanna itre u imko 16. Mela, issa itra 16 favur kontra. Għawatkom. Can, can, we, can we do these on block? Mela, naw nistaw nivvotawhom kollha f'daqqa? Le. Mela, itre 16 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, itre 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, itre 19 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Test oriġinali 26 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda imkow 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit, imkow 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit, imkow 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit, design favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess effer favur kontra astensjonijiet għaddit, wieħed u design favur kontra astensjonijiet għaddit, design favur kontra assenzjonijiet għaddit. Nissa Iva niverifika design jekk tixtiequ dejjem. Mela, niftu l-vot, qed niverifikaw 93. Okay and that is indeed. Kulħadd ivvota mela qaddiet din l-emenda. Itre 14 dik taqa, issa naddu għall 13 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, imko 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tran 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tran 13 bi emenda orali Iġifiri nżidu litri eġe dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tran 18 favur kontra astenzjonijiet nistaw niverifikaw tran 18 jekk joġobkom. They've voted, okay, and that's carried. Uh, trans... Fitran 16 emenda orra li minn flok najdu are advantage najdu benefiting from state support. Dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Tran 22 in favor. Tran 22 dak favur kontra astensjonijiet. Jena naħseb li maddiċ ma nistaw niverifikaw tran 22. Deputy voted. Kulħadd ivvota. Le, Iva, mela, għaddiet. Tran 15 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet tran 2 favur kontra astensjonijiet nistgħu niverifikaw tran tnejn tran tnejn għax uh, ma nafx jiena minn xċerta. Tajb, wis ma vot, kulħadd ivota? Mela, dik l-emenda taqa. Għamil sew li verifikajt. Ma, Viki, Ah, Viki sanda l-karta tagħha. Had a deciding vote. 20. Uh, tran 4 in favour. Tran 4 favour kontra astensjonijiet, tran 5 favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddit imma ħjar niverifikaw tran 5. Importanti li intkom tollu dejkom. Is everybody voted? Kulħadd vota għaddiet. L-emenda 38 dak favur kontra astenzjoniet maddi. Tran in favor. Tran 9 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Tran 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tran 11 tran 11 eh, bi emenda orali ġifiri minn flok assetain najdu assess. Mbatt naqgħu mbatt eh, l-aħħar parti taqa' favur kontra astenzjonijiet għaddit. tran 12 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. tran 14 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet imkow 12. Emendo orali eh, minn flok deregulation najdu opening imkow 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tran 19 dawk favur. Ah, il-tajt ċer waqet. Tran 20 dawk favur kontra. Hmm, nistaw. Jina. Verna dea meta not, il-koordinaturi tran 20 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Sran 21 dawk favur kontra Astenzjoniet għaddit. tran 24 favur kontra astenzjonijiet maddiċ itre 12 favur kontra astenzjonijiet maddiċ imkew 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, it 32 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, it 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, it 23 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. Emenda numru wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma' maddiċ. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 7 favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. Emenda 8 dak favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. Emenda 9 favur kontra astenzjonijiet le, ma nafx, għaxħer neverifikaw emenda numru disa. Kulħat vota mela maddiċ. Għalek test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit il-premessa numru E. Emenda 10 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ l-11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali F favur kontra astenzjonijiet għaddit 12 favur kontra astenzjonijiet maddix, test oriġinali ġe favur kontra astenzjonijiet għaddit, test oriġinali akka favur kontra stenzjonijiet għaddit 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit, ċitazzjonijiet wieħed ta' 15 test oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet għaddew. Mela, issa nieħdu vot elettroniku fuq it-test kif nuwam emendat. Niftħu l-votazzjoni tagħna. Kulħadd ivvota tajjeb wis. Mela, 38 favur, żewġ astenzjoni, għalhekk nixtieq nifraħ eh, lir-rapporters. Oh, ah, rapporter jixtieq jieħu l-mikrofonu, jixtieq epping. Eh, grazzi ħafna l-appoċ tagħkom, eh, kull ma nixtieq ngħid hawnhekk huwa li f'din ir-reżoluzzjoni qed nitolbu lill kummissjoni toħroġ bi 15-il studju Eh, u jekk eh, taqblu jena se nkompli nżom tatma l komissjoni biex nara l-affarijiet li jistgħu jisiru, l-affarijiet li għandhom jena taw priorità u se nkompli ninforma dan il-Komitat dwar il-progress għax eh, nammetti li hemm ħafna studji li jridu jisiru u l komissjoni korp li toħroġ bil-politika mhux istitut li istitut li għamel riċerka. Grazzi ħafna, issa nistgħu nadwa l-punt numru 10 fuq l-agenda tagħna, ġifiri il-votazzjoni fuq il- prodott gross domestiku u lilin li jinkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel. Uh, wishes to speak. Ir-rapporter jixtieq jitkellem. nixti l-ewwel net minn qalbi nirringrazzja lil kollegi li resqu lejn il-kompromess, nirringrazzjom u intom tistaw taraw li mill-lista tal-voti jina qed naqbel mal-kważi, eh, anzi kull emenda li jgħamin qed naqbel magħha, grazzi ħafna. Thank you very much. We'll proceed with the vote. So, uh, compromise. Grazzi ħafna. Mella, kompromess A, favur kontra astenzjonijiet għadda dan il-kompromess. Kompromess B, favur kontra astenzjonijiet għadda. Nistu nivutaw fuq għaxa. Kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet dak għadda. Kompromess D, favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 22 eh, dawk favur eh, kontra astensjonijiet. Naħseb li dik l-emenda għaddit imma nistgħu niverifikaw emenda 22. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni u iva ta' bilħa l-emenda eh, għaddiet. Emmendi 23, 24 jaqaw, emenda 25 dawk favur. Kontra astenzjonijiet. Naħseb li għaddit nistgħu verifikaw 25 biex naraw kif ivvotajtu, kulħadd ivvota, nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. U dik l-emenda taqa' għax kien hemm 19 19. Issa, għanna emenda 26, żewġ partijiet, emenda orali, l-emenda orali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ imma se niverifika jiena, Nissa niverifika l-ewwel parti. qed nivvotaw tajt iċ-ċer. Iċ-ċer tajt li jiena mbavvatajċ Kulħadd ivvota għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 27 taqa emenda 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 29 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess E favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 34 bi emenda orali dawk favur kontra astenzjonijiet nistaw niverifikaw 34 li voted, votes. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni issa u għaddiet. Kompromess F dawk favur. Kompromess F favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiet. Issa naddu għal 35, emenda 35 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 36 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess ġe dawk favur kontra astenzjonijiet jiena naħseb li dan il-kompromess għadda. Issa naddu għall-emenda 42 dawk favur kontra astenzjonijiet Għaddiet emenda 43 dawk favur kontra astenzjonijiet. Nistgħu niverifikaw 43 għax mhux kulħadd qed jivvota. Okay, everybody Kulħadd ivvota mela se nagħlaq jiena s-salvotazzjoni u għaddiet. Kompromess sakka dawk favur, kontra, astenzjonijiet dak għadda. Issa 47. Le, kompromess i tajt iċ-ċer dawk favur kontra astenzjonijiet għadda. Umbat 47 dik l-emenda ta' 48 eh, mm, dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit 49 dawk dik ta' 50 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit 51 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 52 dawk favur ta' 53 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet erba favur kontra Nistgħu niverifikaw erba' Right, votes closed. And that's... Mela, nalqu il-vot aħna u maddiċ. Vot elettroniku fuq eh, l-opinjoni eh, kif inni emendata. Nalqu, le, niftħu tajt iċ Vot elettroniku fuq dan it-test. E kif ġi emendat. Votaw, ivvotaw. Tajjeb. U għallek 35 favur, 2 kontra u astenzjoni. Proset. Proset l-rapporter. So, thank you very much. Grazie tosso. Għanna għanna mistoqsija orali. Sa namlu blog vote fuq il-mistoqsija orali. Minna favur? Kontra? Astenzjonijiet? Jidari li għaddit. Vot elettroniku fuq il-test ek kif votat, ek kif emendat, tejt il-President, votazzjoni miftuħa. Ħat vota, votazzjoni maluqa. 34 favur, ħat kontra, ħat mastjena. Tajjeb wis. Melissa, ser naddi il-presidenza li l-Arlin għalli xin irritu mun nitkellem president Bużek dwar il veranza ekonomika. Jena, konsalli hemm xi rapporters li għandhom xi affarijiet li jiena nixtieq nitkellem dwarhom u jena hekk Okay, um, can I ask those that are leaving to leave quietly so we can carry on with the rest of the morning's business? Uh, Keġobkom, ħallu l-kamera biex nkunu nistaw komplu bil-agenda tal-lum, il-punt li jmiss fuq l-agenda, u rapport minn Anni Podimata, Signora Podimata tinsabaw nek maħna dwar finanzjament innovativ livell dinji u Ewropew kien hemm 194 emenda li ġew infasla. U għalhekk naħseb li rapporter eh, forsi rat uħut mill-emendi, imma xorta wahda jena issa ser naddi l-mikrofonu li rapporter kjoċ bak surbal skompli bi diskussjoni tijak li l-in minn din il-kamra. Għalix ma nistawx nisimaw sew. U din is-seduta qed tiċċandar fuq l-internet u naħseb illi il-pubbliku ma jridx jisma' dan l Kjoż bok Senjora Podemata. Iva, grazzi għalin. Se nitkellem bil-Grek. Ġala darban dell-opportunità. Ewwel net nixtieq. Nirringrazzja il-kollegi kollha għal-Klemendi kolla, 184 minnom. Nirringrazzjaw kol il-Shadows għal-kontribuzzjoni li taw u anki għal-dibattitu li kena verament tajbin il-ġemma l-oħra Strasberg. Aħna rajna l-emendi kolla ta' kompromess li dal-ħodu batnijom l shadows Għabbel ġifiri qabel nitkellmu fuq dawn l-emendi, l-emendi ta' kompromess, nixtieq nitkellem nsemmi żewġ parametri li rridu nżommu magħhom u nbażaw kollox fuqhom fil-fatt biex nitkellmu fuq dan ir-rapport fuq il-metodi innovativi ta' finanzjament. L-ewwel parametru hija żmien eh, partikolarment diffiċli li qegħdin ngħixu fih bħalissa fl-Ewropa u anke għaż-żona tal-Euro, żmien diffiċli għal munita unika tagħna. Aħna nafu li wara li saru analiżi Blabda dubju nistgħu ngħidu li il-ristrutturar tal-budget il-fat li rridu nkunu li rajna kem kienu diffiċli il-dibattitu bejn il-Konsil u l-Parlament dwar il-budget imħabba il-previżjoni tal-budget tal-2020 kemm huma żminijiet diffiċli nafu li se jkollna 10 snin ta' diffikultà ta' austerità għall-Unjoni Ewropea u anke għal-żona tal-Euro. Għalhekk bħalissa hemm bżonn li verament inkunu innovattivi fil-modi ta' finanzjament li rridu nfittxu. Hemm bżonn li nirriflettu fuq dan permezz ta' programmi ta' austerità biex inkunu nistaw inraznu l-infiq. Aħna il-konna fu kollegi li dejjem naraw in-nies jipprotestaw kullimkien fl-Ewropa u l-barometru Ewropa qed juri li hemm iktar xettixiżmu fost in-nies anki f'dawk il-pajjiżi li normalment kienu dejjem favur l-Ewropa. Għalek, l-ambizjoniet tagħna il-lażlit li nagħmlu il-rida bħala deputati tal-Parlament Ewropew it-tina iktar responsabilità kbira u anki ġifiri kif biex naraw kif iċittadini ċittadini se jibdow jafdaw, naraw li l-taxxi qed jiżdiedu, l-pensjonijiet jonqsu, ħafna drabi s-salarji qegħdin ukoll jonqsu. Imma xorta waħda rridu naraw kif nistgħu nsibu alternattivi sabiex kun hemm distribuzzjoni iktar ġusta. Mela, nerġa lura l-emendi ta' kompromess. L-ewwel kapitlu fiħ e, fih nsemmu il-pożizzjoni tal-dan is-settur finanzjarju ekonomiku. L-ewwel proposta nitkellmu fuq it-taxxa ta' fuq transazzjonijiet fl-Ewropa u anki fid-dinja. L-FTT dan qed naraw li kważi kulħadd qabel, ġifri l-gruppi politiċi kollha, aħna għedna li l-Parlament Ewropew qiegħed jaqbel ma' din l-FTT, it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Ridu naraw li l-ispekulazzjoni ma tonqos, naqs naraw li deficit pubbliku ukoll jonqos taxxa finanzjarja għandha tkun kemm jista' jkun wiesa fuq il-livell finanzjarju imma jekk din ma nintroduċuwiex mela it-taxxa trid tiġi adottata fuq biss fuq livell Ewropew sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista ikolla ċertu awtorità fil-G20. Umbat naddu għal studju ta' fiżabilità inqisu il-garanziji ta' equal level playing field bejn l-Unjoni Ewropea u s-swi tad-dinja u nitolbu l-Kummissjoni sabiex tagħmel dan l-istudju u wara li naraw ir-riżultati nkunu nistgħu noħorġu ċertu proposti. Bekk inkunu nistaw nieħdu ċertu responsabilta anki meta naraw maġġoranza tan-nies dwar l-adozzjoni ta' dan il-dokument. Il Ġifieri tkun verament qed noqsu mir-responsabilità tagħna jekk immorru lura meta nqablu ġifieri mar-reżoluzzjoni li adottejna xarejn ilu. U għabbażi ta' dan kollu li qegħdin nitkellmu l-paragrafu 7 ta' din il-kompromess Ovvjament, aħna naqblu kol ikun hemm bil internazzjonali fuq livell tal-G20 oħroċ ċar fir-rapport, imma jiena naħseb li ma ridux ndaħlu rasna fir-ramel u naraw imma ma nisimawx ma nkunux realistiċi nafu li fl-Ewropa ma tantx baqanna possibiltajiet aħna rridu nibqaw minn ta' qoddimnet nkunu l-protagonisti fis-swieq finanzjarji u ekonomiċi tad-dinja. U għalek nintolbu il kummissjoni tagħmel l-istudju fuq dan is-suġġett. Fuq l-FTT issa taxxa l-emendi ta' kompromess li aħna isna u li battilkom dal-ħodu jikkonsidraw ovvjament żewġ proposti oħra, ġifiri l-kontribuzzjoni tal-banek u it-taxxa fuq l-attività bankarja. Żewġ strumenti li għandhom il-valur miżjut tagħhom fl-opinjoni tagħna, imma ma ridux ninsow li il-bażi tal-impożizzjoni u il-profit li joħroġ minn dan huwa differenti meta wieħed iqabbel mal-FTT. Hawnhekk kumment li ġi adottat mill-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar dikjarazzjoni tagħha fl-aħħar komunikat fej insibu excessis verbis li l-FTT mhux qiegħda eh, timira il-transazzjoni minna fija jew inkella il-profit l ftt eh, l-idea taħħa hija li trażan l-spekulazzjoni, l-spekulazzjoni ta' tranzazzjonijiet li jkunu qegħdin eh, huma biss isiru fuq medda qasira ta' żmien. Eh, mela issa naddi għal tieni punt nsibu fuq dan ir-rapport dwar il-paragrafu ta' l-Euro bonds. Il-finanzjament ta' uh, proġetti uh, tal-Euro bonds. Hawnhekk għandna numru ta' MND u ħanajt kantejn fuq l-Eurobonds. bonds speċjalment l-amministrazzjoni ta' dejn tal-Istati membri. Hawnhekk studju ta' impatt kbir sar mill-Kummissjoni fi żmien il-kriżi jien fl-opinjoni tiegħi ma nistgħux ngħidu li l-Kummissjoni ma tamlux dan ix-xogħol tkompli tinjora dawn il-problemi ħafna rezervi, oġġezzjonijiet ngħidilkom, nfakkarkom anzi li wara li rajna il-deċiżjoni tal-Ekofinu tal-Eurogroup ta' nhar il-ħat li għadda dwar is-self um, għal pajjiżi ta' nofsinhar manki għal Franza u għal Belġium narraw li għandhom problemi gbar il-Bank Ċentrali Ewropea l-biraħ smajna il-Sur huwa kellu kritika qawwija fuq dan kollu li ġara fil-weekend li għadda nxtaqt nfakkarkom li l-Parlament Ewropew qed jitlob l kummissjoni tagħmel dan l-istudju għax irridu neżaminaw b'mod serju eh, kull tip ta' strumenti eh, ta' riċerka li tkunu jkunu kol permanenti, jkunu qawwija minħabba l-arkitettura finanzjarja fl-Unjoni li fil-Eurozone u kol li kull ma tmur dejjem tiżvolġi u tinbidel. mbagħad it-tielet suġġett li qiegħda fuq il-riforma imbdiet mis-sur Semetas il-Kummissarju inkwantu għal revizjoni jew studju li jrid iqis l-emissjoni tal-carbon dioxide u anki il-pakket tal-enerġija iġiviri li tkun ukoll bażi għal taxxa. Dan jista' ibiddel il-prassi mm, li mhix korretta li konna nużaw fil-passat. U bekk naraw li dan jaqbel ukoll ma affarijiet oħra. It-taxxa se jkun timbidilla l-bażi. L-emenda 167 edha mirata biex konna dibattitu aħjar nifu l-affarijiet aħra fuq dan il-punt għal darboħra jiena nirringrazzja il-kollegi kollha għal mod kif ipparteċipaw u nirringrazzja ħafna. Grazie, signor Podimata. Uh, now to, I'll take the shadows first and then I'm going to take people in order in which they've indicated. Grazie, signor Podimata, sa ser nieħu shadows. U l-ewwel titkellem jalla nervoli Hubner fisem il-grupp tagħha bħala shadow. Grazie ta' sew, signora Presidenti, jien nibda billi nirringrazzja li signora Podimata għal atmosfera kostruttiva ħafna li jaħolqot meta kena l ewel laqa bejn il-Shadow Reporters jina qed nipprova nsib kompromess dwar ħafna mill-kwistjonijiet illi ma parti mir-rapport. Naħseb illi dan il irnexxinna nagħmluh għal uħut minn dawn il-kwistjonijiet, ma forsi għadna ma minn għal xi kwistjonijiet oħra. U nixtieq nibda billi nsemmi il-kwistjoni tal-tassazzjoni fuq settur finanzjarju b'mod speċjali l-FTT tassa fuq transazzjonijiet finanzjari. L-opinjoni tiegħi hemm ħafna inċertezza li tinsab hemmhekk dwar il-kundizzjonijiet illi jridu kunu fisseħ biex deċiżjoni bħal din kun tista' tittieħed. Naf illi aħna mifruda wkoll fil-Parlament dwar din il-kwistjoni. L-iktar kwistjoni importanti hawnhekk illi hija valida hija l-kwistjoni tal-introduzzjoni ta' din l-FTT fuq skala globali. Din għandha globali din għandha tkun prikondizjoni importanti għal deċiżjoni Ewropea. Jiena nara ħafna sogri jekk aħna ndaħlu taxxa bħal din eh, jekk l-Unjoni Ewropea biss iddaħħal din it-taxxa, fortunatament il-Kummissjoni Ewropea issa saħqet kemm il-darba illi huma qegħdin jaħdmu dwar l-evalwazzjoni ta' impatt dwar dan. Netama illi aħna Kunu nistgħu nistennew l-aħħar deċiżjoni u naraw x'inhu rizultat ta' dan ta' din l-evalwazzjoni ta' impatt qabel ma qabel ħaq niddeċidu dwar eh, din il-kwistjoni diffiċli, importanti u ta' partijenni għal territorji illi aħna m'għandniex strumenti tajbin biżejjed tal-jum. Ovvjament dan strument alternativ alternattiv li l-FAT, tassa fuq l-attivitajiet finanzjarji, ħna wkoll ma tantx nafu ħafna dwar din it-tassa. Hija proposta iktar żagħżugħa meta mqabbla mal-proposta tal-FTT. Eh, fortunatament għal darbohra dan ser ikun parti mill-evaluazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni u l-ekk jien ninsab ħerqana biex nara ser ikunu riżultati milli għal kummissarju xemet tal-bira jiena fimt illi l-aspetti possibli tal-FAT ser jiġu indirizzati u koll fl-evaluazzjoni tal-impatt tal-Kommissjoni. Nittama li konna strumenti kollha disponibli biex aħna nkunu nistgħu nieħdu din id-deċiżjoni fuq livell Ewropew. Nittama li nihdu malaj kemm jista' jkun. Walek fil-qosor jiena naħseb illi aħna irridu nimmiraw biex ikonna biżejjed jien qabel nieħdu il-deċiżjoni aħħarija u din id-deċiżjoni nieħduha wara li jkollna l-evaluazzjoni tampat fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Jiena nixtieq nikkummenta wkoll dwar xi ħaġa li inti Sinjor President tkellimt il-kwistjoni tal-Università tas Sussex dan l-istudju tal-Università fir rigward ta' deċiżjoni tagħna. Jkolli ngħid li jiena dan l-istudju qrajtu u dan mhuwiex pożittiv dwar l-FTT huwa jitkellem dwar bosta studi illi saru fuq l-FTT u sab illi riżultati huma differenti ħafna. Hemm studji illi jsibu potenzjal ta' introjtu ta' tħul baxx, hemm studji oħra li jsibu potenzjal qoli ta' introjtu. Uħut mill-istudji huma ċari ħafna dwar l-effetti ta' xkiel, imma hemm xi oħrajn illi eh, riżultati tagħhom huma differenti minċertezza dwar il-kondizjonijiet dwar l-effetti tal-FTT illi għadhom emmek, ċertezzi li għadhom jeżistu fost l-esperti. U dawn huma punti li jpoġġu friskju din il-proposta. Jina naħseb illi aħna rridu nikkonsidraw il-lingwa ċaħari tagħna f'dan ir-rapport u rridu nikkonsidraw ukoll din l-inċertezza qabel ma nieħdu deċiżjoni. Issa dwar l-Eurobonds. Jina naħseb illi ftemna tajjeb dwar il-project bonds illi huma amministrati mill-Bank Ewropew ta' Investiment u l bċara tajba unek hija li nafu li l-Kummissjoni qed taħdem mod intensiv mal-Bank Ewropew tal-Investiment li IB dwar dan it-tip ta' poċ finanzjarju għal qafas finanzjarju multianwali għal l-ikbar proġetti ta' infrastruttura u unek jider illi sibna qbil Issa, dwar it-tieni parti ta' dan il-kapitolu dwar il-bonds, dwar l-eurobonds. Jina naħseb illi aħna u kol irridu nżommu saqajna mal-art. Irridu naraw xinu ta' bilħaq possibli fih dan il-ferad differenti tal-trattat attuali. Mo speċifiku jekk Eh, jeħtieġu bidliet fi trattat biex jinkomplu nistgħu navanzaw fi rigward tal-Eurobonds. Iżda jiena naħseb li aħna rridu nitolbu lill kummissjoni biex għall-inqas tagħmel riċerka, riċerka profonda dwar il-possibilitajiet li huma marbuta ma' din il-kwistjoni. Forsi hemm niħtieġa wkoll li naraw x'nistgħu nagħmlu f'dak li permettu trattati bħalissa jew inkella nagħmlu bidla żgħira, bidla emenda żgħira liktar iktar fi rigward tal-possibilità biex nużaw strumenti li wasimili għal dak li ġi użat mill-Kummissjoni Ewropea għabbażi ta' artikolu 143 għal membri li ma jinsabux fi żona euro illi jgħinu jgħinu lill-Latvija lill-Rumanija. U għalek f'dan rigward nistgħu naraw l-possibilità bħal din tiġi estisa wkoll għal membri ta' żona euro. Iżda forsi dwar dan ma nafux biżejjed biex inkunu żguri kif nistgħu navanzaw dwar it-taxxa fuq il-karbonju. Jiena tandi dubju dubji dwar dan. Ma nafx jekk dan għandu xi kun parti mir-rapport jekk il-kumitat fl-aħħar jiddeċiedi illi jkompli appella biex dan jibqa' hemm, jiena nittama li nagħtu biżejjed attenzjoni għall-impatt differenzjali wkoll li jista' jkollha din il-taxxa mm, fuq l-istati membri individwali nafu li hemm gruppi ta' stati membri illi għalihom din tkun sfida kbira mens. U hemm oħrajn li għalihom din mm, ma tiswa xejn u ma twassalhomx għal aktar azzjonijiet u għalhekk hawnhekk irdu nġixxu b'ċertu kawtela iżda jiena naħseb il wara l-aħħar laqa li kellna ma' Sinjora Podimata naħseb li eh, din nimxu lejn qbil f'dan f'rigward ta' dan il-paragrafu nittamel nsibuh dan il bil Jiena illum nixtieq ngħid li aħna rdu nkomplu bid-diskussjoni nafu li m'għandniex il-ħin biżejjed li neħtieġu u ma jiena nsab ħerqana biex nitratta l-proposti kollha ta' kompromess u l-kwistjonijiet diffiċli kollha illi aħna għadna ma sibniex bil dwarhom. Nittama diskussjoni tkun waħda kostruttiva kif kellna sissa u jiena fiduċjuża illi ser insibu bil għal ħafna dwar ħafna mill-kwistjonijiet ewlenin illi għadhom pendenti għadhom mhux iċċarati. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi, jiena ma staqsejx biex nitkellem Sinjor Hubner, ma nixtieqx li nkun involuta f'dibattitu bilaterali miegħek dwar il-kontenut tal-Università ta' Sussex, imma jiena ma jogħġobniex il-fatt li inti qed tpinġi b'mod negattiv nistaqsi l-kollegi biex jaqraw għaliex huwa rapport ibbilanċjat immens inti kellek raġun li tgħid li mhux pożittiv hemm punti marbuta mal-punti negattivi tal-FTT imma l-konklużjoni tgħid illi dan huwa fattibbli fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali fuq bażi limitata ħafna fuq livell baxx ħafna huwa fattibbli illi napplikawha għal kummerċ fl-iskambju barrani. Dan jista' jsir iżda l-kwistjoni hija jekk aħna mod politiku rridux nagħmluha jew le, din hija kwistjoni oħra u mhijiex kompitu tal-istudju. Issa is-Sur Lambert li huwa l-President tal-ħodor. Iva, grazzi kollegi, eżis kollegi, Aziza Danuta, jiena nixtieq inwieġeb għal dak li attenti. Hawnhekk qiegħed Jiena mhux ser noqgħod argumenta dwar il-merti u naqas ta' merti tal-FTT. għaliex jiena naħseb illi kien hemm biżejjed dibattitu dwar dan. Iżda jiena nixtieq nitkellem ftit argumenta dwar il-punt illi inti semmejt kif qed inti ma nafux biżejjed ma nix tarif, ma nafux il-fatti kolla, minn ċertezza. L-isfonti għaj fil-settur privat jgħid li l-manager u għadwar id-deċizjonijiet li għandhom isiru minn ma jkun hemm id-dejta kollha dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu f'dinja mhux ċerta dwar il-mod kif il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' dak li inti trid tagħmel sibhom u mbagħad tieħu deċiżjoni u taf li inti mhux ser tkun taf kollox. Jiena nixtieq ngħid illi bosta deċiżjonijiet li qed jittieħdu bħalissa f'dan il-waqt qed jittieħdu mingħajr ma jkun hemm analiżi profonda tal-impatt minnajr ma jkun hemm analiżi tal-impatt kumulattiva. Per eżempju, meta l-gvern irlandis jew gvernijiet oħrajn estendew garanziji illimitati eh, l banek tagħhom huma maħaddu deċiżjonijiet mingħajr ma kienu jafu seri kull impatt. U ovvjament dan se nikkundannawh. Iżda, meta il-gvernijiet qegħdin jiddeċidu biex iwieġbu għal kriżi biex innaqsu id-dejn tagħhom billi jrażnu l-infiq tagħhom huma mhumiex qegħdin jagħmlu evalwazzjonijiet, studji tal-impatt. Jien ikolli ngħid illi kieku jinkun soċjalista. Illi huma mhux qed jieħdu ħsieb l-impatt soċjali. Imma lanqas nsemmi solidarjetà, nsemmi pereżempju l-effiċenza ekonomika, kemm hu effiċenti? Kemm effiċenti illi trażżan l-infiq? u tkabbar id-diferġenza bejn il-fuqra u setana fi soċjetà kien hemm analiżi tal-impatt xsebni għadar btejdu għaxi ifisser anka jekk dan ma nagħtux kasu. Pereżempju, nasbu dwar il-flus li hemm bżonn biex wieħed wettaq il-missjonijiet tiegħu sakemm ma ngħidux li dan ma nix nabuħum nduru lejn is-settur privata għaliex dan huwa għadun eka posti nistaw nistgħu lejn. Iżda jekk intom ta' bil temnu li l-gvernijiet għandhom kompitu, għandhom dmir x'aqdu mela allura huma jridu jżidu riżorsi tagħhom u m'hemm l-ebda analiżi tal-impatt dwar il-fatt li ser namlu taxxa fuq il-tħul tax-xogħol. Jekk aħna ngħidu illi rridu nistudjaw xi ħaġa aktar dwar l-FTT dwar l-FAT. Iżda fl-istess waqt aħna qegħdin nollu taxxi fuq it tħul nitrojtu fuq is xogħol għaliex dan huwa din hija l-iktar mira faċli u m'hemm l-ebda analiżi tal-impatt għaliex meta wieħed jażel li ma jagħmilx FTT jew idewwem FTT b'aktar żmien, wieħed ikun qed jażel illi jindirizza riżorsi sorsi oħra mingħajr ma jkun hemm analiżi tal-impatt. U f'xi punt jew ieħor meta wieħed tkun qed jagħmel ġestjoni ta' xi ħaġa irid jieħu deċiżjoni ma jistax jibqa' jisterna għad eternu qabel ma jkollu l-istampa ġenerali għax l-istampa ġenerali qatt ma jiksiba. Wieħed irid jara x'inhuma l-ispejjeż jekk huwa ma jagħmilx din il-ħaġa. U jien dan nikkundanna jien nikkundanna l dawk li jgħidu rdu naħsbu darbtej dwar għaliex anke jekk huma qed jgħidu li tistudja iktar qed tagħmel għażla. Għaliex fl-istess waqt wieħed irid jieħu deċiżjonijiet marbuta mal-fatt li u għerit jara minn fejn ġejjin il-flus. Jien mux qed ngħid irridu nsibu modi kif intejbu l infuq pubbliku għal istabilħaq irridu ntejbu ħafna affarijiet hemmhekk. Issa dwar l-Eurobonds. Hemmhekk l-argument huwa aktar dwar moral hazard. Dan morali jekk dan nagħmluh hemm minħaj eh, jikseb opportunità tajba minn min ser jintlaqat. Jista' jkun illi għanna bżon ta' waqfa jemmek, imma memx, memx deċizjoni li tevita dan. Per eżempju, meta bdejna nautorizzaw natu permessi għad derivativi fi sfiq finanzjari, jemmek konna nafu, ma forsi issa qed narawa illi kien hemm qed juża derivativi għal raġunijiet ta' negozju aċċettabbli. U ma kellhom bżonn jagħmlu hedging ta' riskju tagħhom tajjeb wis imma nafu wkoll il-maġġoranza kienet qed tuża daw l-istrumenti b'mod spekulattiv biex tispekula. U għallew allura mek irdu nieħdu deċiżjoni. Mal-ħażin għandu jeħel tajjeb, irdu naċċettaw dan ir-riskju li qed juża dan ħażin. U t-ġiba kienet Iva, u allura aċċettajna illi għanna għodda illi tista' tiġi użata ħażin, nafu li tiġi użata ħażin, imma xorta waħda zammejnija, xorta waħda bqajna nużawha. U hawnhekk dwar l-Eurobonds naħseb li l-istess ħaġa ser tiġri jekk ser nimplementaw dan, qatt mu ser naslu f'punt fejn kunem hemm riskju zero illi dan dawn jiġu użati b'mod tajjeb biss irdu nillimitaw għan raznu għam għatmu ser tkun zero. Irdu ngħidu li trid tkun zero u dan ifisser l-ebda Eurobonds. U għalek ma ħarsu lejn l-aspetti pozittivi tal-Eurobonds, dini dwar deċizjoni manageriali. U ma bizzejet l-aspetti pozittivi li aħna nistaw naslu biex nieħdu dan is-sogru. Jekk maħniex lesti li nieħdu dan is-sogru, mela l għur għatmu ma jkun FTT, qatt ma se jkun l-FAT, għatmu ma se jkun l-Eurobonds u laqas enerġija fuq it-taxxa fuq l-enerġija. U f'dak li għandu xaqsa ma fuq livell Ewropew din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nagħmluha. Tasek. Is-sur Hagland il-grupp tiegħu. Iva, grazzi, signor President, xedow tana, eh, Su Schmidt, jgħat il-Kongo bħal l-lum, u għallek jina ser nitkellem fissam il-liberali. Għal net, grazzi, grazzi l-rapporter, grazzi u koll tal-li resettu dawn l-elementi ta' kompromess illi sfortunatament ma kellix bizzejiet eh, ħin biex eh, nitrattom. Jien nixtieq ngħid illi s-sitwazzjoni minn perspettiva politika hija waħda ta' sfida għaliex bħalissa għandna dan id-dibattitu profond dwar jekk iridux ir-riżorsi propri fuq livell Ewropew. U naħseb li għandna maġġoranza kbira illi tixtieq riżorsi propri. Fl-istess waqt iżda fil-grupp tiegħi aħna dan ridna nagħmluh, ridna nagħmluh mod integrali, ridna niżguraw li aħna meta nipproponu xi ħaġa, nipproponu xi ħaġa illi narawha fattibbli. Xi ħaġa illi wieħed jista' jaħdem biha. U għalhekk aħna ma konniex daqshekk ċerti dwar il-proposta ta' ċertu taxxi mingħajr ma jkollna evalwazzjonijiet ta' impatt profondi. Aħna lqajna l-fatt li President Barroso wedna illi ser irressa proposti ambizjużi dwar riżorsi propri fl-istess waqt aħna napprezzaw dawn l-evalwazzjoni ta' impatt profondi dwar l-FATs u l-FTTs. Naħseb rridu nistenni ftit, rridu konna xi ftit tal-paċenzja hawnhekk għaliex jekk nimbuttawa wis il-qoddim din u nejdu li rridu dawn l-FTT sa raġuni ideoloġiċi ser imbezzaw ċertu nies u ser jgħidu dan investigaw hu jekk tikkonvinċini illi taħdem minn mela allura tajjeb wis nistgħu nadduha iżda jekk wieħed ser jibqa' e, jitkellem dwarra fuq livelli ideoloġiċi hemm min forsi jibżaw jgħidle. le jekk nippruvaw illi ser taħdem tajjeb Nistaw naraw li għanna argumenti li jummarru kontrija. Per eżempju, dan il-rapport tal-IMF jikritika dan il-rapport ta' sajf li għadda. Jgħid illi din l-imsiħba ta' nistaw ma jihdu nix bis U għalek f'dan il-rigward irridu nistennew ftit. Għanna bosta emendi li ġew imresqa li rikritikaw l-FTT, tassa fuq transazzjoni finanzjarji u tassa fuq l-attivitajiet finanzjarji. Għalek nittama illi nitrattaw dan blaħjar mod u ma naġlux wis il-pass għal xi raġunijiet ideoloġiċi. Ma rridux nistabilixxu l-affarijiet mingħajr ma jkollna dawn l-istudji profondi. U importanti li nkunu nafu l-deċiżjonijiet li ħadna snin li għad snin li għaddew waslu għal fatt il ħafna attivitajiet minn Londra marru ġewwa Svizzera pereżempju kien hemm relokazzjoni tagħhom din xaġa li tħassibna u għalhekk irridu niftakru illi dawn id-deċiżjonijiet li se qed proposti fir-rapport jistgħu waslu l-istess xejra xi ħaġa li tista' tolqot ħażin l-Unjoni Ewropea għalhekk irridu niftakru illi hemm approċ globali wkoll irridu nħadnuh l-ewwel qabel kollox qabel ma nkunu biex aħna nkunu ta' suċċess. Żina żgur li ser insibu kompromessi Hawnhekk jiena nixtieq nisħaq li dan għandu impatt pereżempju fuq il-mod kif il-proposti l-oħra u l-proposti ġenerali fuq ir rizorsi propri ser jintlaqgħu. U għalhekk ejjew ma naġlux wisq għalix il-qatu saġġalija friħom għamel u dan mux, din mux ser kun deċizjoni tajba jek naġlu u jina zgur il jek nistennew ser nsibu maġġoranza kbira biex nsibu rizorsi propri għall-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Grazzi sur Ludwigsen. Dan ir-rapport aħna irridu noqogħdu xi ftit attenti u nżommu ċertu bilanċ. Hemm nuqqas hemm nuqqas fis-settur li qegħdin nitkellmu dwaru, hemm xi affarijiet interessanti dwar metodi l-ġodda tal-finanzjament iżda m'hemmx qafas ċar dwar dak illi jista' jiġri jekk ikun hemm xi problemi marbuta mal-applikazzjoni. il-Komissjoni u l-Kunsill irridu ngħidulhom illi irridu jtejbu sitwazzjoni, irridu nagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni b'mod partikolari biex hija iżżid il-ħidma tagħha fuq l-analiżi tal-konsegwenzi li jista' jkollha it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji l-FTT. Importanti illi nagħmlu analiżi fuq l-FTT Importanti d jkun jkun xiftit aktar preċis, iġifiri irridu natu li ċittadini intraprizi informazzjoni tarif ċar dwar kif aħna irridu illi dawn it-taxxi jiġu użati. Irrid tkun hemm anċar. Fis-sitwazzjoni attwali hemm ħafna aspetti negattivi. L-iktar ħaġa importanti hija illi l-proposta l-ġdida dwar din it-taxxa qabilha ikun hemm analiżi Analiżi dwar dak li aħna tabilħa isir idu naraw din it tassa minn bosta perspettivi. Dwar it tassa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, per eżempju, fil-każ tal izvezja rajni flemendi. L-esperjenza tal-Iżvezja fit-tmeninijiet turina illi it tassa fuq transazzjonijiet finanzjarji ma taħdimx fil-prattika. Iżda din il-konklużjoni jiena ma naqbilx magħha it-taxxa li qed nitkellmu dwar hija taxxa differenti minn dik illi diġà kienet teżisti fl Svezja. Il-livell ta' din it-taxxa kien differenti. Differenza oħra fir-rabta mal-taxxa Svediża hija illi dik it-taxxa tal-Iżvezja kienet un konsiderazzjoni biss is-suq reali. Jekk inqablu din il-proposta tagħna li għandna qudiemna llum mal-taxxa Svediża nkunu qed nissemplifikaw l-affarijiet. Irridu nistennew xi ħaġa oħra differenti minn taxxa eh, moderna bħal din pereżempju il-mobiles illi eh, ma konniex naħsbu dwarhom fit-tmeninijiet situazzjoni issa hija differenti u importanti li nagħmlu analiżi koerenti biex inkunu nistgħu indaħlu din il-proposta u nabinawa għas situazzjoni attwali. Għanni l-Onorevoli Hogmark. Bati is-Sur Bullman, sur Lambert fil-qosor, u bati is-Sinjura Podimata. Ma xan jgħat fuq il-lista mnizzel. sur Hogmark. Grazzi ħafna, l No Diskussjoni kollha dwar il-Eurobonds naħseb li nkunu bżon ma importanti nkunu ċari fuq dan għax din id-diskussjoni taqbel ma diskussjoni dwar il-governanza tal-Euro. Illum qegħdin diskutu kif forsi nistgħu nintroduċu ċertu sanzjonijiet għal min qiegħed eh, għal min għandu deficit qawwi. Imma mardux ninsaw li diġa jeżistu sanzjonijiet, de facto dan, ċifiri jem il-rati ta' interess differenti, per eżempju. Jina narħaf niktar problem bl-Eurobonds mod iktar ġenerali. Ha' differenti meta għajt jitkena fuq il-proġetti tal-Euro marbutu mal-Eurobonds, imma l-Eurobonds mumiex mamlux suċċess, speċjalment kħana rridu nżommu governanza tajba tal- u kol muniti Ewropej. Issa fuq l-FTT. Diġat għajjimt dan il-punt mill-ħar darba li tkellem dwar dawn l-affarijiet u nerġa' nenfasizza punt wieħed biss. Jekk inti kollok taxxa speċifika fuq tranzazzjonijiet, x'se jiġri? Tajjeb kif għal sur Lambert din tista' tkun ħaġa tajba x'għandna bżonn nintaxxaw. Imma rridu dan din id-diskussjoni tal-FTT nabbinawa mal-annijiet. Għalfejn irridu namlu dan? Il-lan u lini u għali inraznu l-spekulazzjoni. Imma tant huwa diffiċli għet jiddefinixxi xinja spekulazzjoni. Jekk illum naraw natu daqatajn dawk il-pajjiżi li għandhom deficit l-Irlanda, l-Greċja, l-Portugal. Naraw li meta n-nies ikunu qegħdin jisselfu, ikunu qegħdin jitlu għal ċertu riski. U ovvjament dawn il-pajjiżi ħatmu se jsellifhom. Ma nishtuqux li riskju n-nies jieħduh. Ma dak li ma nistax nifhem jien huwa għaliex verament nemdu li l-affarijiet se jmorru għall-aħjar jekk aħna nintaxxaw dan ir-riskju eh, u ġifiri qed nollu l-ispejjeż dawk li jħallsu l-FTT nafu se jkun dawk nies se jisselfu. Nista' niżgurakom li ħadd mandu eh, f'xi kantina il-moħba il il bil-flus, bil-flus kontanti fl-Ewropa. Fl-Iżvezja għandna kelma li se ngħidha bl-Ingliż Turi Bros Eh, li tfisser li jekk inti tpoġġi kollox eh, ħalla tabalata forsi xi darba toħroġ bil ħolma tiegħek tkun tista' tirrealizza. Ma dana kollu xirrit ngħid jien. Irridu niċċaraw naraw eżattament kif qegħdin nejnu dawk il-pajjiżi u reġuni ta' dinja li għandhom bżonn il-kapital. Meta nintaxxawhom mal kapital li se jisselfu. Diġà smajna li l-edeja hija li innaqsu transazzjoniet li huma fuq medda qasira ta' żmien. Dan jista' jkun minnu sakemm nkunu nafu eh, sakemm naċċettaw il-fatt li tranzazzjonijiet eh, fuq eh, żmien qasir huma ħżiena. Jina naħseb li jekk introduċu taxxa oħra dawn il-pajjiżi li qed diġà qegħdin għaddejjin minn kriżi se nkomplu eh, eh, nitfgħu mal inġalhom imorru għall-lar. Jekk il-FTT tkun verament effiċjenti u tilħaq l-anijiet, irridu innaqsu l-FTT imma fl-istess ħin inkunu qegħdin inżidu mal-kriżi ta' ċertu pajjiżi din hija realtà. Issa lil eh, Assulu Wikson, kollega tal-Iżvezja, għal li l-ewwel darba li provajna mar nexxilniex u issa se nerġgħu nippruvaw. Veru, din ħaġa tajba, kuraġġjuż li qatt ma taqta' qalbek imma l-argument mbagħad nabbi naħma dak tas Massur Lambert li qal li għanna bżon ċertu taxxi ġodda. Imma dak li qed jiġri huwa li fl-Iżvezja rajna li kien l-iktar pajjiż li għandu taxxi olja. Umbat introduċejna dak li kim sejħa puppet tax, ġifiri taxxa fuq tranzazzjonijiet. Eżattament dak li qed niddiskutu hawnhekk. U x'ġara? Il-kummerċ maġġor parti kbira tiegħu rajna li ħallina u mar Londra u n-nis Londra kienu kontenti b'dan. Imma kien hemm lebda profitti fl-Iżvezja minn din it-taxxa. Imma n-nis Stockholm ma marrux Londra anki jekk daw kienu qed iħallsu l-ola rata ta' income tax. It-tranzazzjonijiet marru f'pajjiż ieħor ma mhux in-nies għax it-tranzazzjonijiet wieħed jista' jgħaddew minn pajjiż għal ieħor. U ma nistax nifhem għaliex intom tridu li s-sindku ta' Shanghai tamlu verament l-iktar persuna kontenta fid-dinja. Jekk namlu l-FTT fl-Europa, il-kummerċ se jmur lilin, jmur f'pajjiżi bħaċ-Ċina, blit bħal Shanghai. Ġifiri, Issu Ludwigson qal li aħna mar nix fallejna meta kellan l-FTT fil-tmeninijiet U fuq dan qed naqblu li meta l-kummerċ mbagħad mar trasferixxa ruħu f'Londra. Issa l-arma forsi nafu aħjar hija aktar effiċjenti, imma il-riżulta jkun l-istess. Il-xogħol ma jkunx, il-kummerċ ma jkunx fl-Ewropa se jmur f'partit oħra tad-dinja. Naf li għandna ċertu studji ta' impatt ejja nawdaw li suli nagħmluhom qabel nintroduċu l-FTT Ejja niddiskutu naraw verament it-tajjeb li se joħroġ mill-FTT. Il-rapporter għadu għadama ma wriċ u anki Sur Lambert lanqas bl-argumenti tiegħu ma urix kif din l-FTT se tnaqqas e, eh, l-espekulazzjoni u kif verament mux se razzan il-kummerċ veru tajjeb. Nalaq billi ngħid li u għal-oppost li se li se jiġri għax l-FTT għat mux se xekkel l-spekulazzjoni għax il-win-win hija xi ħaġa li edem fil- il-riskju huwa ikbar għax inti il-kummerċ normali u ħieles se dan se xekkel l-FTT u um, se tkompli tibat lura dawk il-gvernijiet li qegħdin jifaċċjaw deficit ta' deficit qawwi f'pajjiżhom. Grazzi. Grazzi. Qed nisimgħu punti importanti ħafna. Hija importanti li anke l-Kummissjoni eh, ħadet id-deċiżjonijiet li mhux se tagħmel studju tal-impatt. Sinjura Ford, grazzi. L-ewwel nett nixtieq jiena skuża ruħi għannom tal-kollega li huwa ix-shadow rapporter ma setax ikun magħna. Jekk tippermettuli nitkellem ftit fuq l-emendi li huwa qed jitixtieq introduċi, imma dan naroh kollox fas wiesa. Aħna qegħdin ngħixu perikli kbar u il-messaġġ li qed nibatu lill istati membri permezz ta' dan ir-rapport anki fuq il-pakket eh, tal-governanza ekonomiku. Ridu niftakru li qegħdin ngħixu verament minijiet koroħ, swieq jinbidlu, u il-pubbliku n-nis verament attenti għal messaċ li qed n-nis tal-politika fil-rapport tal-governanza ekonomika fil-bidu mill-bidu net ngħidu li hemm bżonn ikollna pjanifikar fiskali veru bċertu attenzjoni u anki sur tħixxesa fuq dan. iċifiri bżonn naraw professjonijiet ta' fatturi makroekonomiċi, namlu l-istress tests u naraw, per eżempju, jekk din it-taxxa li nintroduċi, x-konsekwenzi se jkollha fuq il-kummerċ kollu kemmu. X-relazzjoni se jkun hemm bejn l-ekonomija makroekonomika u il-kummerċ. Nar it-tnej rajna x'ġara fil-Irlanda meta ikun hemm wis taxxi fuq il-proprjetà il-profit fiskali kien biss jiddependi minn ċertu settur ġifri meta dan sfaxxa anki it-taxxa sfaxxat u l-profit minna. Ġifiri ma jistax ikonna pianifikar fiskali minna ma jkonna l-evidenza u l-istudji. Dak li rridu nejdu. Inti qatt ma jista' jkollok ċertezza 100 fil-mija. Ejja ma nintafawx għalon irriħ minn għalon nafu xie se jkunu l-konsekwenzi noqogħdu attenti dak li rridu għall-istati membri nkunu rridu ħalina wkoll. U nafu wkoll li tħul mit-taxxi ma nsibuħx kif ġipu leħaq. It-taxxa li toħroġ minn ċittadini ċittadini toħroġ mill-istess stati membri minn fejn dawn iġibu il-profitt tat-taxxa tagħhom hemm relazzjoni kbira bejn il-budget tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-Istati Membri. Ma nistawx biss ngħidu li qegħdin e, e, nippruvaw nżidu l-budget tal-Unjoni mingħajr ma nagħmlu xed pressjoni fuq l-Istati membri. Issa fuq it-taxxa dwar l-attività finanzjarja. Jiena naħseb li kienet interessanti tara reazzjoni tal-istannis hawnhekk meta nitkellmu fuq dawn affarijiet differenti. F'pajjiżi aħna minnieh dan, imma pajjiżi li ma ridux jagħmlu hekk anki jekk il-pubbliku verament kellhom iħallsu għal bailouts ta' ċertu pajjiżi. U il-taxxa fuq attivitajiet finanzjera hija metodu ta' kif il-pubbliku jisserġa jirkupra dak il-ħlas li jagħmel. Issa, punt fuq il-project bonds fil-pakket taħna namlu ċara li waħda mill-affarijiet li li eh, verament em, eh, li għalija sploda, sploda dejn kienu fil-fat dawn l-affarijiet il-project il jużaw li IB sabiex ikollhom mezz ta' kif itaffu anke mill fuq il-budget tal-Unjoni jistgħu joħolqu problemi ġodda. Ġifieri dak li rrid ngħid jiena huwa jista' ikun modi tajbin biex inti kollok ċertu leverage tal- flejjes pubbliċi Imma inti ma jistax ikollok l-investiment eh, privat biss, jindek bżonn ukoll dak pubbliku. Il-mod ta' kif dan isir għandu jkun trasparenti għal kollox, bċertu limitazzjoni tar riskju. Għax inkella naraw il-problemi jirġaw jiġru, problemi li qed naraw f'ċertu stati membri. Ġifri, ejja naraw li konna accountability demokratika u naraw eżattament x'riski se nieħdu. jihdu. Der Kollege Höckmark sagt, äh, dass es... Sir Höckmark an li kiku tamel iktar sens li namlu l-studji fuq eh, l-impatti minn qabel. U, u għalek li f'Marzu ta' din is-sena il-Parlament talab li l-Kummissjoni tfassal dan l-istudju issa din fix-xahar ta' Deċembru u s'issa l-Kummissjoni għadha mamlet xejn. Għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tieħu responsabilità tal-fatt li kważi s-sena kollha għaddiet mingħajr bidla f'din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb li il-ftejim jispiċċa għaw. Nixtieq jiena wkoll inkompli fuq il-kummenti ta' Sinjura Isu Hekmank, Hekmak, Sinjura u ukoll nixtieq ngħid dan. Nixtieq ngħid li jiena ma nemminx li huma konxi ta' situazzjoni ta' fejn l-Unjoni Ewropea u ż-żona euro jinstabu fi qed nitkellem jiena mill-aspett ekonomiku ma ħadtux bis-serjetà l-argument li Sur Lambert għamel iġifiri li lebda jekk ma jkollniex deċiżjoni issa dan ifisser li se jkollna nieħdu deċiżjonijiet x'imkien ieħor. U għat ma ħarisniex lejn dawn id-deċiżjonijiet u r-reperkussjonijiet tad-deċiżjonijiet li aħna nieħdu fil-kuntest attwali jekk jek stat ieħor kbir jekk krolla stat ieħor li għandu bżonn tal-għajnuna minn naħa tal-Unjoni Ewropea mela s-750 biljun li l-Eurogroup qabel fuq u fit minn il-ġimgħa mhux se jkun biżejjed eh, smajtu l-argumenti dwar it twessiħ tal-fond tar-riski u jista' jkun li hemm l-hemm stati membri oħrajn li jispiċċaw f'sitwazzjoni kritika pal greċja u l-Irlanda. Intkom tafu x'jun huma dawn il-konsekwenzi għall pajjiżi affettwati. Intkom tafu li dan se jfisser li eh, jekk ikun hemm xi eh, tuħ fil-budget fil-Greċja dan jista' jfisser pereżempju tnaqqis fil- um, fis-seta ta' xiri jista' jkun li naraw iktar diskrepanzi aħna um, fl-aspetti soċjali ġifir minn dawk il-pajizi li jistgħu jesportaw dawk il-pajizi li ma jistaw jipproduċu lanqas eh, dawk li huma għandhom bżonn għasib wara jesportaw. L-Unjoni Ewropea u l-Eurozone forsi ħa jikrollaw, memx garanzija li iż-żona euro se teżisti fil-futur ġifri 10 snin oħra. Nixtiequ ovvjament li iż-żona euro u s-suq intern jikbru Aħna nixtiequ li jkun hemm membri ġodda l-Iżvezja, l-Polonja u oħrajn li qed nistennewhom nixtiequ li dawn l-affarijiet jiseħħu ma m'hemmx garanzija storika li l-Ewropa se teleb il-kriżi. Aħna se nagħmlu l-almu tagħna imma rridu nagħmlu xi ħaġa. Irridu għalhekk nieħdu deċiżjonijiet koraġġużi inkluż il-kwistjoni ġifri dwar fejn nistaw, minn fejn nistaw nieħdu il-rizorsi għanna bżon u nistaw nistabilizzaw il-budgets u il-budgets tal-autoritajiet lokali u nistaw naċċertaw u kol li eh, li l aspeti marru għall-aħjar, mux għall-ar dan mux se jkun rapporti ieħor għal xejn, jiena naħseb li dan se jkun ir rapporti rapport prinċipali fejn il-gruppi jajdu kif joħossu għom um, dwar dawn il-kustjonijiet ċentrali, dil-kustjoni mux bisa shadows imma għal-gruppi um, li U ma ta' dawn il-shadow rapporteurs wara d deċiżjoni mbagħad trid stajt ma' min qed zom Iġifiri jekk inti xekkilt dan id-dibattitu jew provajt tikkontribwixxi għal dan id-dibattitu. Intkom tafu li l-istati membri jixtiequ jintroduċu taxxa aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tressaq proposta dwar kif nistgħu nimxu l qudiem il-Parlament huwa intertalat li jitlob l kummissjoni tagħmel dan. Imma aħna din il-bot ħafna minn min vot iġifiri fil-Parlament eh, fuq l-implementazzjoni. propja, pratika. Jekk aħna nixtiequ nibatu dan is-sinjal, ankunu responsabli għal fatt li f'dawn iż-żminijiet kemm daqse kritiċi ma minna xejn. Interessanti li eh, il-membru onorevoli jishti li jkollna soluzzjoni fuq il-governanza ekonomika sa' ġunju. Għanna nebatu aħna sinjal b'mod urġenti u mbagħad nistgħu niddiskutu dan fil-gruppi sur Gozes. Merci, madam. Grazzi ħafna, Signora President. Meta inti eh, tista tkun l-imma partit politiku li tkun imma ma ma talaq xajnejk u talaq udnejk għal kollox, dak li ġara matul din il-krizi ma, nist, ma nistawx issa daqqa waħda nejdu isu nkomplu nejx isu qatt ma ġara xejn u li l-banek jimxu kif kienu jimxu qabel. Jiena ma naqbilx ma Udo Bullman meta qed jgħid li b'dan ir-rapport nistgħu niddeċidu fuq il-forzi ta' eh, kollu eh, minn min kien eh, konċernat. Nafu li rapporti mm, kolla, mux ehm, dejjem aħna tajna kasom. Naħseb dak li huwa importanti huwa li nibdew reflessjoni fuq dak li nistgħu nibdlu b'mod realistiku. Ma jkun ifisser xejn li noqogħdu nfetu fuq ħafna idejat kbar edejat li ma jispiċaw għatima bat ma jkunux xiswaw xej. Għawnek qed nirrepreżentaw ċittadini u bħalek jiena taqa magħhom, nitkellem maħħom, nafx qed jinkwetom il-problemi ta' ċittadini mhix li kux is-siti is-siti u xed taħdem sow f'Londra, imma dak li konċernhom huwa fix il-finanzi tagħhom x'se jiġri minnhom l-infiq pubbliku ekkux serju jew le dawn huwa tħass tħassib tan-nies. Dak li nixtieq jiena f'riflessjoni ma tkunx li niġu biex niġu biex nieħdu eh, pożizzjoni dogmatika, ejja nieħdu l-istudju tal-impatt jiena naqbel li din issir imma ħafna drabi naħseb u għawnek ma fil-Van Verts naqbel eh, studju ta' impact hija mota kif aħna ma niddeċidux dejjem inħallu għal darbohra biex niddeċidu meta aħna nkunu qegħdin f'ċertu għandna ċertu responsabilta irridu nieħdu d-deċiżjonijiet għax nafu li mhux dejjem nkunu informati dejjem ċertu affarijiet li jkunu jibqgħu mhux ċerti imma biex meta inti responsabbli tittieħu d-deċiżjoni għax għandek titterfa responsabilta tiegħek. Għalhekk naħseb fuq din it-taxxa u din hija pożizzjoni personali għax fil-grupp tiegħi huwa maqsum fuq il-prinċipju tat-taxxa aħna votajna ir-rapport ta' Pervanx Beħes meta nitkellmu fuq din it taxxa ma il-prinċipju ma rridux noqogħdu nsemmu l-ideoloġija biex inxekklu dan, dan kollu. Hemm ħafna eh, affarijiet prattiċi la bażi hija eh, x'se nagħmlu b'din it-taxxa hemm ħafna affarijiet li rridu nsibulhom tarfhom qabel ngħidu li naqblu magħha. Issa fuq il-finanzi. Ħanerġu nirrepeti dak li qed milux, jiena kont skandalizzat u dan din il-kelma ma tantx nuża ħafna spiss. Jiena kont skandalizzat li nara reazzjonijiet ta' ċertu fondi ta' investimenti, fondi alternativi, il-hedge funds, wara li daħlet eh, fisseħ direttiva, dwar li ġiet votata direttiva tal-Parlament. Eh, kienu għalunna li se twaqfu l-iżvilupp tal-pajjiżi f'qar, se toqtlu l-ekonomija, is-servizzi finanzjarji se jiġu f'Roma. Eh, de ek eh, għalunna biex ma namlux regolamenti, imma id-direttiva ma qrawix sow, kienu għedin jizbalijaw. Imma kien dejjem hemm il-klawza ta' revizjoni fit tmin tlet snin u f'tlet snin oħra ħafna minna se jkunu għadhom hawn. Iġifieri mux se ninsow il-mod ta' kif aħna kien hemm xi wħud li ppruvaw jipprofittaw ruhom minna. Noqogħdu attenti bir-riflezzjoni ma nagħmluhiex mod partiġjan, ngħidu dan ma jġobnix, dan inneħħuh, dan joġobni nżommuh, eccetera. Eh, aħna maħniex eh, entità eh, eżekutiva, aħna edinaw biex nġibu reflessjoni edeja ġodda u biex namlu dan irridu jkun vizjoni differenti, diffessjoni, vizjoni ftit iktar ambizjuża. Dan li xtaqt ngħid grazzi. Sur Lambert fil-qosor. Uh, Peress li ġejt indirizzat minn Gunnar u Vicky ikolli mwieġeb. Mela, Gunnar għal li Eh, meta inti tgħid li dan mhux sejjin dawk il-pajjiżi eh, li jinsabu f'qada kritika. Gunnar, jiena tinkelmek. Eh, Gunnar qed jgħid xi ħaġa imma mhux fuq il-mikrofonu. Il-kellim Sur Blambets, għanna bżon ta' studju biex narawh dan min jista' jgħid li taxxa ta' 0.1 fuq it-tranzizzjonijiet finanzjarji is tipperikola jew tkun ta' dannu għaddejn sovran. Jekk joġbok oqgħod lura milli tagħmel dawn il-kummenti eh, li huma bażati fuq l-idejat tiegħek biss il transazzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien li jgħinu. Jiena naħseb li din l-istqarrija waħda kważi reliġjuża aħna naraw li dawn it transazzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien kif ukoll il-trading ta' high frequency dawn inneħu l-istabilità. Mbagħad inti qed li n-nies ma jċaqalqux e, transazzjonijiet, it transazzjonijiet jiċċaqalqu. Għalhekk ejja nittanxaw e, ċittadini. Nixtieq li inti ħabibti tajt dan liċ-ċittadini tiegħek tijak. Għax e, intkom, inti tista tajt il-ċittadini tijak, għax intkom eddin emmek, se nisfurzawk, se nabbużawk, se nabbużaw minnek u se namlu e, dan. U ġifiri, jensebu mot, inti għattajt li jensebu mot kif e, namlu ġo xie tibta nazba. U dwar dawk it-tranzazzjonijiet fl-euro, faċli li eh, eh, u koll il-minnet jikser il-liġi, anka jek dawn jaqaw barra mill-Unjoni Ewropea. inti intijet li dan mm, xorta għata se permetti transazzjoniet fuq meta sira u twila ta' zmin, iva dan huwa argument tajb favur it-taxxa għax aħna nieħdu dħul minn din it-taxxa u eh, mod nagħmlu xejn kontra tassazzjoni. Ġifieri inti tiddeċidi ma minna iżżomm. jekk inti taħseb li dan se perikola transazzjonijiet, ġifieri transazzjonijiet se jebu, jekk inti taħseb li transazzjonijiet huma eh, pożittivi, transazzjonijiet xorta se jseħħu mela la ma nistgħux aħna nimponu din it-taxxa. Għax tinsix li lan tal-FTT huwa li ehm, li jitkatar id-dħul u l-ammont fuq tranzazzjonijiet jiena ma naqbilx miegħek li dan il-volum ta' transazzjonijiet ġifiri li huwa 10 darbit id-daqs l ekonomija reali. Jekk inti tista' tagħtini argumentu nilqa jiena argumenti bil-fatti eh, li jgħidu li għandna bżonn ta' ekonomija finanzjarja li 50 darba ikbar minn ekonomija regali, jekk inti tista' tagħtini argumenti bil-fatti, bil-fatti mela jiena nilqa li jkollni diskussjoni tajba imma il-problema li inti u oħra ħafna oħrajn qed jagħmlu dawn l-istarijiet mingħajr eh, xi provi partikolari. Ġifieri niskuża ruħi li ma ma tantx nista' nemmen x'qed tajt inti. Imbagħad l lilek il lil Viki. Bazzikament l-ideja ta' dak li għattajt li l-gvernijiet dawn, mm, soltu dawn ma jimxiex kif suppost u rridu nikontrollawhom, rridu nagħmlu dan malajr ħafna, rridu rridu ikollna l-governanza ekonomika u kif smajna minn trixxe li bira aħna rridu nikkontrollawhom eh, mill-federazzjoni eh, tal-budget li eh, mm, n-nis li jafu ħafna imexxu. Umbat eh, nisimaw li Iva jamlu xi żbalji dawn imma mbagħad l-inġiba tagħhom eh, tkun waħda tajba. Ma nix aħna ninsew li iswi eh, u row li l-ewwel qabel kollox mhumiex razzjonali u dannu li dawn qed jikkawżaw huwa dannu enormi għax mhumiex il-gvernijiet li sfurzaw li l-banek jinvestu lil subprimes u affarijiet bħal dawn. Iġifi mm, ħadd ma sforza lil dawk jużaw dawk il-faċilitajiet għal skopijiet stupidi għal fejn ma investawx fir-ekonomija reali. Eh, forsi il-Fed iva eh, din riserva federali kella politika ħażina imma dawn mużawx dawn il-mezzi kif suppost u jiena ma eh, naqbilx miegħek jiena mhux qed ngħid li l-gvernijiet huma perfetti għax huma qed nitkellmu dwar bnedmin ma differenza bejn is-swieq u l-gvernijiet, il-gvernijiet fl-aħħar mill-aħħar irridu jkunu responsabbli għal votanti tagħhom għall elettorat tagħhom u swi qatt qatt qatt ma jridu kont responsabbli għal dan. Mela, eh, point of order, point of order. Mhux normalment nippermettu il-persuna t-intervjeni fuq per, persuna oħra bat persuna tajt affarijiet li jiena meċ imma fissi fismi umbat nalqu d-dibattitu jiena viki se nala id-dibattitu ma nasibx li um, tajnuna li konna dawn in-interventi isu qed nilabu logħba tal-ping pong u qed eh, nihudin din l-idea minn dan id-dibattitu li kulħadd jixtri iktar provi, iktar studji, iktar informazzjoni għalli bekk nistgħu aħna nagħmlu deċiżjoni politika x'fl-aħħar mill-aħħar dawn huma deċiżjonijiet politiċi għax tista' tagħmilhom għabbazi ta' l-evidenza. U mhux għajnuna li nibdew nilabu din il-loba tal-ping pong għax per eżempju jiena qatt ma kont favur FTT, qatt ma samt l-opinjoni mal-grupp politiku ma delegazzjoni tiegħi ddeċidiet fuq prinċipju li hemm tħul li mux mm, eh, qed jiġi użat din l-industrija li qed ħallas il-bonuses u min ħallas it-taxxa tissussidja eh, hawnhekk u jekk tagħmel dan bil-FTT u bil xi levi eh, ma importax. Sinjura Chairman, f'dan id-dibattitu jgħid is-Sur Hawkmark li nixtieq ngħid li l-kummenti tiegħi ma kinux ideoloġiċi, anzi kienu prammatiċi ħafna, imma hemm ċertajt hemm dibattiti ideoloġiċi. Is-Sur Hawkmark jgħid din ħaġa taħdem, din ħaġa taħdem iċ-ċisinra ċertajt. E, kifet, Sur Hokmak, Iva, e, il-punt li jina għamilt li għanna bżon il-fur provi biex naraw li jek dil-ħagġa taħdem jew le, għed nitolbu l-Komissjoni tamel dan u jena nafs il-sen nitlob il-Sinjura Podemater biex tajdilna kif se ssib xie kompromessi sabiex tiġbet xie konklużjonijiet li nasab li huma pozittivi mux eh, negativi. Sinjura Podemater, sana dilek il-mikrofonu. Thank you, Lina. Although you some... Grazie ħafna għal kemm inti taqsira kważi perfetta ta' din diskussjoni nixtieq eh, ngħid. Għandi xi kummenti permetturi l-ewwel net meta qed nitkellmu fuq il-pożizzjonijiet l femi differenti, l-ewwel net dan huwa minnu imma kien dibattitu tajjeb, eh, dibattitu jaħraq eh, li kien wieħed utli sejjejna sabiex forsi insibu xi mezz ta' kompromess l-ewwel net il-Kumitat tal-Parlament tagħna sur Gozes tkellem fuq il-riservi li kellu l-Parlament meta ħareġ ir-rapport dwar il-hedge funds. U mhux l-ewwel darba li aħna referejna għal pożizzjoni ambizjuża tal parlament Ewropew meta tkellma wkoll eh, dwar il-pakket ta' supervizjoni u lillin u anki indipendentement minn dawn il-femiet ta' natura ideoloġika, eh, rridu ngħidu li din hija kwistjoni l-ewwel qabel kollox Ewropea u mhux ta' xi ideoloġija jew oħra. Qegħdin ngħixu kriżi li qatt ma rajna bħalna. Dan din għandi tkun il-priorità li tiggwidana. Hemm bżonn insibu wkoll riżorsi ġodda għal budgets nazzjonali tagħna. U il-peace esklusiv ma jriċ jintrefa biss miċ-ċittadini jew mill-konsumaturi Ewropej ma rridux aħna nżidu taxxi li rridu huwa il-distribuzzjoni aħjar tal- ta' ċertu kontribuzzjonijiet u forsi namlu t-taxxa biss għal settur speċifiku fil-ekonomija. Għalek, meta qegħdin infittxu mm, affarijiet ġodda U importanti li nazlu jew kella li nwaqfu nintroduċu taxxa li tservi bħala deterrent lil dawk li forsi ikunu eh, mhux qegħdin iġibu ruhom sow. Semmejna il-carbon tax, il-taxxa fuq il-, -tax, il carbon dioxide, fuq il-pakket il tal-enerġija, ċertu taxxi li forsi dak li jkun jaħsibha darbtejn qabel ikun se jagħmel xi tranzazzjoni li ma, ma terrendix daqshekk. Din l-attività ekonomika u finanzjarja naraw li kolla um, namlula din il-taxxa biex Ikkun ta' deterrent ukoll u l-ispekulazzjoni. Wieħed irid jitkellem fuq dan u mhux anki jekk forsi hemm xi affarijiet pożittivi. Hemm min tkellem fuq il-problemi tal-kompetitività tal-Ewropa li forsi ċertu eh, xogħol tal-settur finanzjarju imur f'pajjiżi fejn ma jkunx hemm daqshekk impożizzjonijiet. Imma ma nistawx ngħidu li ċittadini tagħna li jkun qegħdin Eh, ibatu mħabbat ta' xi jaqbdu jippakjaw kollox u jitilqu ximkien ieħor. Nafu li s-soċjetajiet tagħna qed jgħixu minn żminijiet diffiċli. Imma xorta l-nies tagħna qegħdin jagħmlu sforzi kbar u għalix le ċertu ċertu taxxi biex ikun hemm iktar dħul mhux fil-Greċja biss imma anki fl-Irlanda qegħdin naraw ċertu affarijiet li jiġu qed nintroduċu. Hemm bżonn li nsibu edejat ġodda biex iċ-ċittadini tagħna kunu jistgħu messaġġ ieħor, messaġġ nurhom li il-Parlament Ewropew qiegħed ifittex alternativi oħra li u qiegħed ifittex iktar ġustizza soċjali nirringrazzjawkom il għal kummenti li għamiltu, forsi ma tantx kelkom ċans għalissa li taraw l-elementi ta' kompromess, nispera li kolkom ċans tiflu so, u se u kol għamal Shadow Reporters meta nerġgħu nitqgħu fi Strasburg. Grazzi ħafna. Signora Padamata, nixin fakar il-kollegi li se votaw fil-Kumitat fil-25 ta' jannar, ġifieri għandkom biżejjed ħin titkellmu mal-gruppi ma' Shadows dwar proposti dwar kompromessi possibbli kien fi Strasburg u kif ukoll qabel il-vot qari, ġifieri grazzi kollegi, grazzi għal paċenzja ta'kom, iva bizna ftit il-ħin. Għalek issa se għal laħar zewċ żewġ punti, għanna żewġ opinjonijiet, għanna opinjoni fuq il-futur ta' servizzi soċjali ta' interess eh, ġenerali u għanna rapporter eh, tana issur Akuni. Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel nishti nixtieq nirringrazzja il-rapporter eh, Shadows kollha għal xogħol il-kontribut li tawni, ġifiri xogħol li għamilna fl-imkien, xogħol interessanti. Il-kumitat ikon taħdem fuq din l-opinjoni għal rapport li l-kumitat tal-xogħol hija responsabbli għalih fil-fatt imma aħna ħdimna fuq eh, dak kollu li għandu xaqsam mal-għajnuna tal-istat L-ewwel net biex nibda. Meta wieħed jisma' dibattitu kollha kollha li smajna kif il-plenarji il-forum u fuq is servizzi eh, soċjali ġenerali li eh, organizzat il-Presidenza tal-Belġum eh, toħroġ ċari dimensjoni politika fuq dawn is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali u speċjalment fil-sfond ta' din il-kriżi. Nfakkarkom li s-Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali għenu ħafna biex ittaffu il-kriżi. Nafu li dawn u jirrapprezentaw 9.5% ta' xogħol kollu fl-Unjoni. Jiġifieri jikkonfermaw l-ekonomija soċjali tas-suq. Id-dokumenti li qegħdin nippreparaw għandhom ċertu inċertezza legali u għalek żmien meta din natu din l-opinjoni irridu niċċaraw il-dokumenti inkwantu għal ċertezza minħabba l-nuqqasa ċertezza legali. Anki minħabba Single Market Act għal servizzi eh, pubbliċi komunikat importanti dwar dan u jina naħseb li il-Parlament qed jistenna din il-komunikat li għandu joħroġ nisperaw li dan isir mill-iktar fis. Bżon li hemm iktar ċertezza legali u biex namlu dan irridu namlu tibdil li hemm bżonn ħafna drabi għas servizzi soċjali napplikaw regoli u dokumenti li jkunu iktar tajbin għal settur ekonomiku li ma tantx isibu postom f'dan il- f'dan il is-suġġett għalhekk biex niċċaraw aħna nibdew nużaw aspett importanti jiena nejdila metodoloġija u fil-Single Market Act il-Kommissjoni Ewropea qed tirreferjelija bħala kaxxa tal-odda. Ġifiri diġa' isna qegħdin naqblu anki fir-riflessjoni li qed nagħmlu għal bżonn li jrid ikun hemm komunikazzjoni qawwija kostruttiva li mibnija mħejja tajba. Ġifieri dan kollu huwa tajjeb u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 threshold ma rridu naraw li min qed juża s-servizzi speċjalment l-SMEs u l-kumpaniji żgħar li ikunu jistgħu ikollhom aċċess għal dawn il-proċeduri. Punt ieħor dwar in-notifika. Meta qegħdin nitkellmu dwar il-proċedura ovvjament din tkun kompletament trasparenti għal min qed jagħti servizz u minħabba dan il-Kummissjoni hemm bżonn tneħħi l-obbligu li daw jonotifikaw l-ċertu numru ta' ta' nies involuti. Aħna nixtiequ l-Kummissjoni, nitolbu l-Kummissjoni Ewropea li tiċċara li huma dawk is-setturi ekonomiċi u turi eh, għanna sentenza ekmark il-pakket il pakket um, li, li, li juru huma eżempji ta' dawn is-servizzi ekonomiċi li forsi mhumiex daqshekk ċari. Imma M'hemmx riflessjoni fuq is-servizzi soċjali u rridu li kummissjoni tkun iktar ċara u preċiża. Anki eh, ġifirin kwantu għal dokumenti li wieħed ikun jista' juża f'dan il-qasam. Punt numru 6. Aħna rridu li ikun hemm ċertu parametri għal kalkulu tal-kumpens ġifri għabbażi ta' l-ispejjeż reali jidrinna li din il- din dan il-ħlas għandu jiġi iktar um, definit U da, dak li kelli xnejta lissa imma servizzi soċjali jibqaw vjabli jekk inneħju naraw li jisiru iktar ċerti minn puntu di vista legali u li naraw li ċertu dokumenti em, jisiru u kol iktar eżatti. Dan ovvjament il-dokument li qed inħejju aħna l-opinjoni tmur fit ma' x-xogħol qed isir fil-kumitat tal-xogħol Grazzi, se naddi l-mikrofonu li Shadows. Issur Simon, grazzi ċer, għanna konxi tal-importanza tal-servizzi soċjali u dawn huma importanti għas-soċjetà, għal-kura tat-tfal, kura tal-anzjani. tal anzjani u dawn is-servizzi soċjali li huma ta' interess ġenerali jagħtu valur lis-soċjetà tagħna huma importanti huma xi ħaġa li mhux ta' spiss naraw meta għax ta' spiss nitkellmu dwar eh, l-aspetti ekonomiċi kieku ma kellniex dawn is-servizzi soċjali konna nkunu ħafna fqar. Għalhekk tajjeb li eh, dawn is-servizzi għandhom jiġu mħarsa, appoġġati u importanti li jkollna l-qafas legali tajjeb. Aħna rridu nagħmlu l-affarijiet iktar sempliċi milli kienu fil-passat. Il-kol kemm aħna konxi li sissa kien hemm ħafna inċertezza ħafna nuqqas ta' ċertezza fis servizzi fl-Europa. Dan kien ir-riżultat prinċipali ta' stħarriċ Ewropew li sar fost il-partijiet interessati jiena wettaqt dan l-istarriċ flimkien ma' kollega minn tiegħi Għalhekk hemm bżonn ta' iktar ċertezza għal dawn is-servizzi u sabiex niksbu din iċ-ċertezza rridu niddiskutuha, rridu niddiskutuha mal-kumitat liħor u nixtieq nisma' minn il-kollegi Lora ta' Ekon. Jena naħseb li din bazi tajba, diskussjoni ma' mżewġ punti li nixtieq jena nitkellem dwarhom dawn huma punti li jena naħseb li huma importanti għad dibattiti tal-futur. l għabba qabel kollox irridu ngħidu li għandna bżonn ta' definizzjoni ċara fuq il-kompetenzi u l-finanzjament. Is-sussidjarjetà kelma ferm importanti hawnhekk. Tieni punt jiena naħseb li huwa importanti li n-natura speċjali ta' dawn is-servizzi soċjali tkun ikkonsidrata iktar għal dak li għandu xaqsam mal lajnuna statali, jrid ikun hemm iktar flessibilità min jipprovdi servizzi li jiprovdu servizz fi kuntest lokali u hemm ħafna SMEs involuti wkoll hawnhekk għalek dawn għandhom jiġu eżentati mir-rekwiziti ta' jnuna statali u diġa smajna u dan għal punt liħor li nishtiq namel il-kwistjoni ta' regoli de minimis Irrit ikun hemm xi tip ta' għażla speċjali jew inkella għandna nżidu eh, din il-regola de minimis. Tielet punt tiegħi nixtieq nitkellem dwar il-benefiċċju għal pubbliku. Dan importanti meta nitkellmu dwar il-finanzjament. Importanti sabiex aħna nillimitaw differenzi bejn attivitajiet ekonomiċi u mhux ekonomiċi diffiċli hawnhekk insibuh qed insibuh diffiċli hawnhekk għalhekk din xi ħaġa li rridu nippruvaw nsibu iktar ċarezza fuqha. U nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal din il-bażi tajba diskussjoni u nittama li se nkunu nistgħu nikkoperaw aħjar fil-futur, Sinjura Zvelt eh, Iva, jiena xettika dwar id-dibattitu, mux dwar il-rapport, nifsu imma dan id-dibattitu, aħna kena eh, l-istess dibattitu kemm il-darba. U eh, jekk ehm, Unti tista tispiċa f'sitwazzjoni diffiċli għax it-trazzat jgħid li sta l-awtoritajiet nazzjonali li jirdeċidu fuq l-organizzazzjoni u l-finanzjament ta' servizzi ta' interess ġenerali. Lek, meta inti tagħmel dan id-dibattitu, titħol fil dibattitu tajt li xi servizzi partikolari għandhom jiġu eżentati mir-regoli tas-suq, mela inti se titħol fil-kompetenza tal-istati membri ġifiri mur kontra l-argument ti għat tamel inti ta' sussidarita u l-problema li għat ma kien hemm definizzjoni eżatta ta' x'inhu ma dawn is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali, servizzi soċjali ta' interess ġenerali u servizzi soċjali ta' interess ekonomiku ġenerali u raġuni għaliex qatt ma sarre din id-definizzjoni għax mhuwiex possibbli. Pereżempju intkom semmejtu eh, l-eżempju tal-kura tal-anzjana, forsi fil-pajjiżkom eh, eh, din il-kura tiġi provat mm, mm, mm, Eh, tiġi provduta mill-gvern imma f'xi pajjiżi oħra dan huwa liberizzat jekk inti se tilleġisla trid tiddefinixxi dak li eh, u jew għal min se tilleġisla. Imma meta tibda tiddefinixxi li mservizzi qed nitkellmu dwarhom imbagħad tidħol fil-kompetenza tal-Istati Membri. Għalhekk dak li rridu nagħmlu u aħna rrepetejna dil ħaġa kemm il-darba rrid ikun hemm kjarifika tal-applikazzjoni ta' regoli ta' trattat. U sabiex niċċaraw irridu aħna niddefinixxu eh, x'inhi il-problema għax eh, dejjem ikun hemm din l-idea ġenerali li regoli ta' tratt ma jippermettux il-forniment ta' dawn is-servizzi ta' interess ġenerali. Jena naf li fil-prattika hemm problemi imma rridu nkunu preċiżi dwar x'inhuma dawn il-problemi. Għax aħna nafu li hemm kwistjonijiet konkreti bil dan il-forniment imma nafu wkoll ukoll għax ngħixu fid-dinja reali li iktar faċli għal min jipprovdi s-servizz li jieħdu eżenzjoni mill- regoli tal-għajnuna statali iktar faċli għalhekk irridu noħol u l-aħjar bilanċ bejn dawn it-tnejn. U ġala darba inti ddaħħal il-kelma soċjali mela kulħadd jaħseb eh, mela soċjali għalhekk ir-regoli tas suq m'għandhomx japplikaw. Jiena naħseb li hemm ħafna servizzi mm, il-biraħ stess eh, diskutejna l kasta ta' Google hawnhekk. Jiena lesta li nargumenta li eżempju search engines dawn mm, huma kważi servizz soċjali għax kulħadd għandu jkollu aċċess għal dawn the search engines imma mhux qed ngħid li dan huwa servizz li għandu jiġi eżentat miż il-regoli tas-suq. E, xi servizzi soċjali ta' interess ġenerali li huma provduti b'mod ekonomiku u kummerċjali u għandna nħarsu lejn dawn l-affarijiet mhux lejn lan imma e, bliema mod servizz qed jiġi fornit. Għalhekk jiena fil-dan l-ħar 15 sena li il inkopri din il-kwistjoni għat marrajt definizjoni eh, xirqa, soluzzjoni xirqa u jena pjuttost xettika li sensibu soluzzjoni d-darba. Rajt li Sur Simon rrit jerġa' jitkellem nista' ċedilu minuta biex barra miegħu għaliex li jiena xtaqt ngħid li huwa dibattitu interessanti mhux l-ewwel darba li qegħdin niddiskutu dawn is-suġġetti imma l kritika li qed tagħmel inti għandha tkun iktar eżatta għax mhux ħadd mhux ħadd qed jgħid hawnhekk li ma rridux m'għandix bżonn eh, qafas Ewropa biex niddefinixxu ir-regoli li jiġu applikati u fl-istess ħin inħallu l-istati membri jkunu flessibli biex jiddefinixxu il-parametri tal-eżenzjonijiet, ġifri kull stat membri jiddeċidi u xini huma l-eżenzjonijiet u meta wieħed ikun jiddeċidi dan ikun hemm l-istess regoli applikaw għal kulħadd. Ġifieri qegħdin f'mument fejn il-Kummissjoni Ewropea eh, se terġa' tirrevedi dawn ir-regoli ta' finanzjament li ovvjament ma titħolx bħala eh, għajnuna tal-istat il-proposti ta' Sofio Koni eh, edin fil-direzzjoni tajba, specialment il-fat eh, li nitolbu l-Kummissjoni li tamil studju dwar l-impat li jem eddin naraw li għanna 70 miljon ta', ta euro pala finanzjament pal servizzi ġenerali u li dan jaffetwa il-kummerċ intrakomunitarju ġifiri dan li rritu kunem ċertu numru ta' kriteri li rridu nifinanzjaw għax mhuwiex state aid. Imma laħna mm, mm, mm, ma jisirux l-istudji għal-banek imman bat se noqogħdu ndejqu il dawk li jirċievu ftit xejn imqabbel mal-banek, noqogħdu ndejquhom lil dawn il-laqdiet jew inkella il-gvernijiet lokali hemm bżonn niddefinixxu l-affarijiet kollha x'inhu għalet interess lokali ġenerali. E, forsi nnejdu per eżempju li għaw persuna f'dan il-post Franza, persuna li għanda problemi seri fil-familja, qed tiġi mejjuna mill-gvern eh, lokali tagħha. Dan rridu aħna dibattitu illum mhux qegħdin nitkellmu fuq xi ideoloġija jew teorija, Ridu niddeċidu jekk l-Ewropa hux tajjeb li tidħol f'ċertu birokrazija u li nkomplu nġibu problemi fil-ħajja normali tan-nies. Għalhekk suġġerimenti ta' Sinjura Sofi Okoni huma tajbin u jiena se nkompli niddefendi l-pożizzjoni eh, li tkun taqbel ma tiegħi illum għanna ċertu skadenzi, naraw l-affarijiet u il-President Barroso fil-kampanja li għamil meta rrit jerġa' jiġi elett kien għali u arġenti li nitrattaw dawn is-servizzi soċjali u soċjalisti kienu għalu tajjeb mela nivutaw lek għax naqblu. E, e, dispjaċini, dispjaċini jekk jiena noqgħod nitkellem fuq il-politika ma kija l-verità Mbagħad naraw il-programm tal-2010 tal-Kummissjoni edna e, sejmura sena d-dihla. Issa l-istess dejjem tal-2011 imur fl-2012. Iġifiri da ma jaqbilx mal-wedit li konna nisaw qabel ġajna votajna il kummissjoni l-ġdida. Dan is-suġġett eh, ta' servizzi soċjali huwa wieħed prioritarju għandu jkun. Grazzi, Sur Gozess l-ewwel il ir-rapporter jiena nifirħilha xogħol veru tajjeb nishtiqnejt ngħid li jiena naqbel xiftit jo isma' Sofi meta ngħidu fuq id-definizzjoni ma naqbel kol ma' Pascal meta ngħidu li eh, dak li qal eh, għadu kemm qal hemm bżonn nibqgħu koerenti. Ovvjament il-pajjiżi għandhom ċertu eh, sensitivitajiet fuq dan qed nitkellmu fuq servizzi soċjali, ġifiri għajnuna lin-nies li jiġu finanzjati minn kontribuzzjonijiet tal-Istat ukoll ma ninsawx. Għalhekk minħabba f'dan l-Ewropa m'għandix tindaħal wis f'dawn l-affarijiet għax din se tkun detrimenti għal dera tal-Ewropa. Jekk in-nies eh, jaraw li anki l europa tipprova tindaħal fil-ħajja taħdom ta' kuljum, intom tafu li Europa u sal-aħħar, imma rridu noqogħdu ftit attenti. Noqogħdu attenti nkunu iktar preċiżi biex aħna ma nidisturbawx l-affarijiet kif sejrin jekk wieħed iqabbel Franza u l-Belġu pajjiżi li eh, ġirien Imma e, fi Franza hemm e, min jgħid li is-saħħa pubblika u wieħed jirkorri għal tas-saħħa dawn huma iktar effiċjenti u nqumu nqas flus minn fil-Belġju milli fi Franza. Noqogħdu attenti ftit ngħidu. Sur se nistaqsa l-mikrofonu kif staqsitu kolli sinjorin Velt, u allura sa nidilek il-mikrofonu mextieq ngħidilkom li ma tanċana għandna ħin disponibbli għaliex għat iridu nitrattaw punti għal l aġenda Kumment fil-qosor. U għal ewwel darba illi jiena eh, semmewni għonek nekdu dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà jina dejjem argumentaj dan fil rigward tal autoritajt lokali fil-Ġermanja. Dan huwa l-punti, forsi fimtuni ħażin, meta aħna qegħdin nużaw il-liġi tal-kompetizzjoni, il sussidjarjetà spiss tkun attakkata u għalhekk iridu niggarantixxu iċ-ċertezza ġuridika biex bekk il-fornituri ta' servizz jew dawk illi jagħtu bħala kontra dawn is-servizzi jgħidu illi huma qegħdin jippruvaw qegħdin isibuha diffiċli biex japplikaw dak li hemm miktub fil-pakett Monti u għalhekk hemm bżonn ta' ċertezza ġuridika fir-rigward tas sussidjarjetà biex huma jkunu żgur żguri dwar il-pożizzjoni tagħhom, ikunu jafu fejn qegħdin għalix jekk le huma jistaw forsi jibżaw il-Komissjoni mill-lum għalada ta' xi proġedimenti kontrihom. U għalhekk hemm bżonn ta' sussidjarjetà biex nipproteġuhom fil-qosor għaliex tal-waqt ikolli nitlaq. Rridu niċċaraw xi affarijiet, ilu din il-Kamra meta kien hawn Sur Gozes adottat rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni u l-Kummissjoni adottat arranġament li tippermetti biex jiġu esentati ċertu servizzi mill-obbligu ta' notifika. Per eżempju, għedin nitkelmu eh, dwar tul annwali ta' 100 miljon, iktar minn 100 miljon. U mux għedin nitkelmu dwar protezzjoni mill-Unjoni Ewropea għal vitmi ta' violenza domestika. Għedin nitkelmu dwar ftarijiet, dan qed jagħmlu l flejes Għedin nitkelmu dwar housing soċjali eh, f'pajjiżi il-housing soċjali u naħseb inti taqbel miegħi illi hemm illi dan huwa servizz soċjali, il-fornituri tal-social housing, il-mod kif aħna organizzajni ħa 60% l-attivitajiet tagħhom huma purament kummerċjali huma qegħdin jikkompetu mal-fornituri eh, kummerċjali huma jirċivu għajnuna mill lista ċorta waħda. Ovvjament it-trattat jgħid illi huma eh, li nistgħu naraw xkil tal-kompetizzjoni b'mod transkonfinali, Imma dan kollu issa iċċarajnieh, jekk aħna nagħmlu regoli speċifiċi għal servizzi soċjali ta' interess ġenerali, mela allura rridu ngħidu x'inhuma dawn is-servizzi u hemmhekk nidħlu f'ħafna qawċ għaliex dan huwa organizzat b'mod differenti f'pajjiżi differenti. Jekk ngħidu iva tajjeb wis flista bħal din irid ikun hemm il-social housing, u mbagħad il-pajjiż tiegħi jrid jaġi jorganizza mill-ġdid il-social housing għaliex sissa dan qed isir b'mod kummerċjali sa ċertu punt. U għalhekk musser ser għadin din it-tweġiba. Is-Sinjora Okonni, Naħseb li ser tiħu gost eh, ħafna t torganizza li xedaw stijak dwar din il-kwistjoni. Ja, signora President, dan huwa dibattitu mqanqal ħafna. Nixtieq ngħid li Sofi illi jiena konxa bil-problemi hawnhekk. Naf x'inhu huma l-problemi. naf illi il-politika ta'kom hija politika liberali. Iżda kif għal John Paul hawn ħafna partikolaritajiet nazjonali li qegħdin nittrattaw għawnek. fil reġun tiegħi nejdu li nagħmlu raffariet biċċa biċċa. Iġifiri, eh, minn jedin rridu niċċaraw l-affarijiet U fid-dokumenti jiena qed nissuġġerixxi biex aħna fl-aħħar mill-aħħar intajbu l-applikazzjoni ta' regoli attwali. Jiena naħseb illi din tinsab fil-qalba ta' din opinjoni u nittama li naħdmu l kol id fid biex inkunu nistgħu nilħu riżultati kostruttivi ta' jepus iskadenza l-emend il-15 ta' Diċembru. U ser naħdim malaj malajr biex fl-aħħar seba' minuti nittrattaw opinjoni li qed tiġi infasla mis-Sinjura Okoni għal darb'oħra li dwar l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Kollegi, nixtieq infakkarkom illi din la bosta opinjoni tiġi infasla bl-Ingliż u l-emendi ridu jiġu infasla bl-Ingliż minħabba l-iskadenza sa' 7 ta' Diċembru għaliex għandna eh, kalendarju pjuttost diffiċli hawnhekk flimkien mal-kumitat ewlieni. Sinjora Okoni. Iva ta' bilħaq M'għandniex biżejjed ħin. Il-ħin qed jafas biex eh, nitrattaw dan it-test dwar l-implementazzjoni tad direttiva. Għaliex m'għandniex daqshekk eh, żmien għaliex il-kumitat ewlieni huwa l-kumitat IMCO u il-kumitat IMCO għandu l li adotta il-rapport f'jannar 2011. Għal daqstant, aħna ridna natu l-opinjoni tagħna bħala kumitat ekon minn qabel u għalek ma tantx għanna ħin disponibli, nisabu ma fussin xiftit bil-ħin, nitlob skuza għal dan. Għalix l-opinjoni tana hija meħtieġa l-Kumitat Imko, l-Kumitat Ewlieni kif u nixtieq infakkarkom il-settur tas servizzi pubbliċi huwa settur sinifikanti fil-rigward tal-ekonomija u fil-rigward tal-ġlieda kontra l-qat. Is-settur jirrappreżenta 70% tal-GDP u 75% tal-postijiet tax-xogħol jekk naraw is-settur li huwa kopert mid-direttiva u 40% tal-prodott domestiku tal-Unjoni Ewropea, 40% tal-postijiet tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk huwa ta' importanza estrema. Jiena nixtieq ngħid il-Parlament ħadem ħafna fl-2006 dwar dan u naħseb illi jagħmel sens illum fl-2011 pratikament illi aħna nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' kif qed tiġi implementata din id-direttiva. L-implementazzjoni damet ħafna aktar milli mistenni. Kif ngħid fl-opinjoni aħna irridu wkoll ninkludu il-komplessità ta' din l-implementazzjoni Għanatikom eżempju, jina Franza nafa sew, eh, trasposizjoni fi Franza mux tiġi koperta minn test legali wieħed imma minn bosta testijiet legali li jitrattaw bosta partijiet tal-implementazzjoni għalek huwa kum proċess komplikat, proċess twil. U naħseb illi dan naraw f'xi stati membri oħra wkoll. Biex nżommu il-kwalità ta' servizzi pubbliċi huwa importanti illi ikonna aċċess tajjeb ħafna u nippruvaw intejbu l-effettività permezz ta' dawn il-one-stop shops. Naħseb dan huwa punt tassew meħtieġ. L-informazzjoni disponibbli b'mod elettroniku biss għalija hija xi ħaġa mhux tajba, xi ħaġa mhux adegwata u naħseb illi jagħmel sens jekk il-fornituri ta' servizz ikollhom aċċess għall informazzjoni minn stati membri oħra u dan nistgħu nagħmluh billi nissemplifikaw l-aċċessibilità ħa nispjegalkom xejn tinfisser. Naħseb li huwa importanti illi aħna nikkonfermaw li l-one stop shops huma l-iktar mezzi effettivi għall SMEs u anke ta' bil-ħaq l-kumpaniji l-kbar biex huma jipprovdu servizzi fi stati membri differenti u dan il-one-stop shop naħseb li huwa l-iktar mod li jagħmel sens hawnhekk. Aħna wkoll suġġerejna l-ħtieġa li niċċaraw il-limiti dwar il-kamp ta' applikazzjoni artikolu 2 ta' direttiva jeskludi s-servizzi mhux ekonomiċi. Huwa diffiċli nistabilixxu limiti ċari u tondi u hawnhekk aħna qegħdin nitolbu għal ħtieġa biex niċċaraw ir-restrizzjonijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva dwar it trasposizjoni Ovvjament it-trasposizzjoni trid tibqa' dejja. U importanti illi nikkonfermaw l-evalwazzjoni reċiproka li nagħmlu peer review Jiġifieri fi ftit kliem għandna analiżi bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jurdu nizguraw niżguraw illi din l-analiżi tanna tiġi komunikana komunikata l biex aħna bħala parlament nkunu konxi dwar din it-trasposizjoni nkunu nafu kif qed tipproċedi. Naħseb hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea trid tfassal rapport. Trid tfassal rapport illi jitratta l-implementazzjoni tad-direttiva. Biex nikkonkludi dwar l-opinjoni jiena naħseb illi aħna rridu nimxu fid-direzzjoni ta' trasposizjoni iżda il-Parlament ukoll jieħu pożizzjoni dwar fejn ninsabu fi rigward ta' trasposizjoni għaliex għaliex kif tgħid il-Kummissjoni it-trasposizjoni ta' din id-direttiva fl-Ewropa hija ekwivalenti għal 1.5% ta' GDP addizjonali u għalek il-trasposizjoni hija importanti, hija kruċali u ninsabu f'punt importanti hawnhekk u għalek il-Parlament irid ikun impenjat bisħieħ u irid ikun informat fir rigward ta' fejn ninsabu dak li għandu trasposizjoni u l-kwalità ta' trasposizjoni. Pala xedow sul kanfan tixtieq intervjeni Iva, Jina u kol et insegwi dan fil-komitat liħor li jina membru fih il-komitat imko. Ftit kommenti. L-ewenet. Jina naħseb illi jem bil fiħdan imko fejn l-Onorevoli Vindebart u rapporter Kontrarjament ta' situazzjoni dwar is-suq uniku, nistaw nitkellmu dwar tkabbir sur banjer titkellem bejn tlieta sa erba punti perċentwali. L-istess hija applika l direttiva ta' direttiva ta' servizzi. Iżda. Id-direttiva ta' servizzi kisbet riżultati f'dak li għandu x'jaqsam postijiet ta' xogħol jew tkabbir naħseb illi ninsabu fi żmien bikri wis biex nevalwaw id-direttiva ta' servizzi. Naħseb illi wa xi ftit prematur illi nargumentaw illi ngħidu li aħna rridu nsaħħu nkabru l-suq uniku. Din hija riserva li għandi. Jina naħseb U importanti li naraw il-kuntest makroekonomiku u mhux l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi fi stat partikolari u taħt ċertu kriterji meta aħna nkun għedin nitrattaw u tkabbiru l-postijiet tax-xogħol għalhekk irridu nkunu prudenti. Irridu nkunu prudenti meta nitkellmu dwar il-tkabbir u l-postijiet tax-xogħol dan ukoll japplika għal lat dwar is-suq uniku wkoll. It-tieni punt dinja kwistjoni fil-Kumitat Imko, kwistjoni tal-informazzjoni. Informazzjoni li qed tingħata tiġi offerta l fornituri ta' servizzi li jixtiequ jagħmlu attività ekonomika fi stat membru differenti. Fimko naħseb illi hemm maġġoranza u probabbli jista' jkun anke hawnhekk fil-Kumitat Ekon Eh, se jkun maġġoranza li tgħid li aħna rridu nestendu il-kamp tal-applikazzjoni li l minn dawn il-one-stop shops. Irridu per eżempju nitkellmu dwar kwistjoni ta' liġi ta' xogħol. Għaliex waħda mill-kwistjonijiet per eżempju rajna fi Franza ma mhux biss fi Franza meta konna qegħdin niddiskutu d-direttiva tas servizzi rajna li hemm dan il-kunċett tal-pajjiż ta' oriġni illi il-Parlament neħħa u kien kontent illi neħħa minn neħja minn din il- minn dan l-abbozz inizjali ta' direttiva. Iżda hemm ukoll kapaċità tal-fornituri ta' servizzi illi jkunu informati b'mod ġenwin dwar il-qafas illi fih ser joperaw ir-regoli fir tal-aċċess tas-suq, is-sigurtà, is-sikurezza, it-tip ta' prodotti fost l-oħrajn il-permessi, l-arranġamenti ta' permessi differenti, il-liġi fiskali, il-liġi ta' xol. Jina naħseb illi aħna niksbu ċertu trasparenza kiku aħna kenna nestendu l-informazzjoni illi hija disponibli għal fornituri ta' servizzi qed naħseb dwar il-liġi soċjali, l-informazzjoni marbuta mal-liġi soċjali u liġi fiskali u mhux biss il-kwistjoni tal-arranġamenti ta' permessi li kwistjoni importanti u diġa kienet hemm qabel dawn huma dawn il-dokumenti li kelli xinejt u naħseb jorbtu mad-dibattitu li hemm fih dan imkom nittama li nelħu kompromess. Xtaqt titkellem, onorevoli Okoni għax ma tantx ħin. Forsi tista' titkellem ma' Sur Kanfan fir-rigward tal-emendi, xtaqt infakkarkom. Għafu li għaw intom biss għawnek eh, palissa intom it-nejn, l-emendi tutu faslu għom sa' sabata ta' tiċembru bl-Inglis un basar nifutaw fil-komitat ekon fit-13, din u għal-ħar tarif li kelli xina nejdilkom illa għalaj mis u 2-13 ta' diċembru ġewa Strasburgu fis-seba ta' filaxija. Likla tajba għal wara nofsar tajb, grazzi ta' sewċaw.